Dear colleagues, I think we will start the meeting because uh, we have also... Aziz kollegi, rridu nibdew bil-qatana dal-ħodu. Hemm punti fuq l agenda li qed jitolbu daqsxejn ta' diskussjoni ġifiri aħjar nibdew fil-ħin. Xtaqt nil-qal il kulħadd infakkar il kollegi illi fl-10 nofs ser ikonna il votazzjoni ġifiri jekk joġobkom minħalla forsi l-kard warajh Araw kif tistaw ikolkom il-kart tal-vot sa dak il-ħin. Għanibdaw il-laqa. Grazzi ħafna l-odwa tajba xaqt nibda bl-adozzjoni tal-agenda li għattini punt fuq il-laqa tana tal-lum, tini ġurnata. Hemm bidla waħda li hija marbuta mal tardjar tar-rapport tas-sur Luhan fuq il kważjoni territorjali marbuta mal kompetitività globali ma kienx possibbli illi konna traduzzjoni tal-105 emenda illi kienu mresqa għal dan il-rapport illi daħlu biss eh, nar il-ġimma disa tal-ulju għalek. Ma kienx possibbli illi musa jkun possibbli nifutaw fuq dan il-rapport illum u ser nilqaw it-talba illi din votazzjoni ssir fis-27-28 ta' Settembru fil-qalim tal-Kumitat u naħseb illi għalhekk l-aġenda tista' tiġi aċċettata din il-bidla. Il-laqa passoltu qed uh, tiġi streamed fuq l-internet. Għanaddu għal punt tlieta li huwa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' nhar 2 u 3 ta' Ġunju ta' din is-sena. Il-minuti qed jitqasmu lill-membri u jiġu konsidrati bħala adottati jekk ma jkunx hemm l-ebda oġġezzjoni naħa tal-membri waqt il-laqa sa tmiem il-laqa tal-lum. Ngħaddi għal-raba punt l-informazzjoni minnaħa ta' ċer tal-Presidenta. Mela, L-ewwel net, eh, suppost li kellna delegazzjoni tal-Ungerija magħna hawnhekk. Iva, tajjeb qegħdin hawnhekk. Ja l-ewwel darba li qegħdin preżenti hawnhekk għalhekk xaqt nilqakom magħna għandi erba' ismijiet is-Sur Velevi, il-Ministru tal-Iżvilupp Nazzjonali, is-Sur Galeni, is-Segretarju Personali tal-Ministru, Grazie ħafna tal-qiegħed magħna. Sinjura Andrea Hanzeros li ma naħsibx li qiegħda hawnhekk, le hawnhekk qiegħda. Mela nilqawha wkoll. Din hija il eh, il-kap ta' dipartiment u eh, is-sur eh, kovaċ li joħsib l-affarijiet tal-Unjoni Ewropea minna tal-Ungerija. tal ungerija Kaufman jek tixtiqu tipparteċipaw ovvjament kollha mistednin tagħmlu hekk. Fuq tal-koordinaturi din il-laqa seħħeġo Strasburgu u xtaqt ngħidilkom illi il-koordinaturi deċidu li jipproponu dawn il-punti l ewwel nett li l-Kumitat jippreżenta mistoqsija l kummissjoni Ewropea fuq il-linji gwida prinċipali fuq il-politika ta' koeżjoni u anka it-talba għal din il-mistaqsija orali ser issa fis-sessjoni ta' Ottubru u mbagħad it-tieni punt dwar il-draft resolution sabiex jiġi konkluż dan id-dibattitu li ser ippreżentat preżentat mingħata dan il-kumitat is-segretarjat qabel il-laqgħa straordinarja ta' Settembru 26 ta' abbozz ta' rezoluzzjoni li rifletti id-dokument eh, tal-marbut eh, mal pożizzjoni dwar il-politika ta' koezjoni u dan ser jisseħ fis 27 ta' settembru meta ser anke qed nivutaw fuq rezoluzzjoni. It-tieni mistoqsija orali hija dwar din il-politika kif din il-politika ser tiġi indirizzata lill kunsill din ukoll ser titressa u l-koordinaturi qablu fuq it-test marbuta ma' żewġ eh, mistoqsijiet u dan it-test ġim qassam ukoll il-membri tal-kumitat. Iddiskutejna wkoll l-opinjonijiet li ser ikunu infassla minnaħa tal-Komitat Reġi l-ewwel opinjoni fuq il-regolament finanzjarju li huwa applikabli għal budget ġenerali tal-Unjoni. Dan ser jitlob li aħna noħorġu opinjoni minnaħa tagħna u li din l-opinjoni tkun ippreparata minnaħa tal-grupp tal-EPP. Għanna ma nafux minn ser tkun il-perżuna eżatta, iva nafu s-sur Albrecht. Bat li strategija fuq il-Bahar l-Iswed, il-grupp tal-SD talbu li toħorġu jħorġu b'din l-opinjoni. Umbat dwar il-GDP u s-situazzjoni f'dinja li qiegħda tinbidel is-sur Ġambol uh, se jkun il- uh, persona li se tfassal dan ir-rapport. It-tielet kwistjoni li aħna diskutejna mal-koordinaturi kienet marbuta mal-kostituzzjoni tal-Komitat Speċjali għall isfidi Budġetarji għal um, Unjoni Sostenibli wara l-2013 l-akronim huwa xur Xtaqt nifformakom li dan l-ewwel din l ewel laqgħa tal-komitat diġà seħħet u b'kollox hemm 98 persuna membri f'dan il-komitat u minnaħa tal-Reġi Committee hemm eh, 17 rappreżentant. Naħseb li hija preżenza tajba u nittama illi l-kollegi jkunu attivi b'mod tajjeb sena xogħol ippjanata għal dan il-kumitat sabiex joħorġu bil-pożizzjoni minnaħa tal-Parlament dwar kwistjonijiet ewlenin marbutin ma' ser jiġri wara l-2013 Idu niddiskutu mal-koordinaturi dwar kif ser narbtu x-xogħol tagħna max-xogħol ta' dan il-kumitat speċjali u kif ser ikun hemm anke segwitu għax-xogħol li ser jagħmel il-kumitat. Ġifieri dan kollu rridu jiġi diskuss ukoll mal-koordinaturi. Mela, bekk ikkonkludejt uh, punt erba' tal-aġenda u għal darba oħra nerġa' nilqa' li surru Didamot li kien il biraħu ukoll maħna li huwa l-Ministru President tar-Reġjun tal wallonia u tal-Komunità Franċiża huwa l-Acting President tal-Konsil għal uh, sitxu li ġejjin. Għana kontenti ħafna li stajt terġa tattendi illum maħna li sabiex inti tressa il-prioritajiet tal-presidenza u dawk li jaqaw taħt il-xol tal-komitat tagħna. Mela, qabel nadilak il-kelma x'taqtu koll nuri x-xewqa tagħna illi anka rappreżentant tan tiegħek ikun preżenti hawnhekk mana fil-laqat tagħna li li ġejjin. Dan huwa din hija l-aħħar fażi ta' preparazzjoni għal perjodu ta' wara l-2013. Mana mela, ma sentawal iżjed u ngħaddi l-kelma lis di Damott. Grazzi ħafna, Senjora President. Ser nuħu din l-opportunità biex eh, nesprimi kemm jien verament kontent illi hija hawnhekk u anka l-fatt li qed nikkoperaw mill-qrib magħkom bħalma tagħmlu intom magħna. Illum qed hija hawnhekk biex nresqilkom il-programm tal-Presidenza Belġana u ngħidilkom ukoll iktar dwar ser nagħmlu fil-qasam tal-politika ta' koezjoni. Xaqt ngħid li l-politika ta' koezjoni li hija marbuta mal-politika ekonomika u soċjali hija ta' priorità ewlenija l-Presidenza Belġjana. Mod ġenerali, soltu najdu li l-prezidenzi ma jkollhomx opinjoni u ma jsiru parti mid-dibattitu, però l prezidenzi kollom priorità prioritajiet u l-politika ta' koezjoni prezenti u ta' wara l-2013 hija waħda mill-prioritajiet tagħna. Palma tafu fil-ħarifa li ġejja l-Komissjoni ser toħroġ il-ħames rapport ta' koezjoni u dan ir-rapport ser jipprovdinna analiżi illi ser tkun waħda dettaljata ħafna marbuta ma' sitwazzjoni preżenti anka kif qed jaħdmu l-ekonomija tagħna flimkien kif din il-politika tista' u qiegħda tikkontribwixxi għal uh, prioritajiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea u kif din il-politika taħdem flimkien ma' politiċi politiki oħrajn tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri. Dawn huma kwistjonijiet pendenti li għadna qed naħdmu fuqhom il- uh, xogħol ser ikun effokat anke fuq il- uh, linji gwida ta' wara l-2013 ser ikun is-setup ġenerali għal din il-politika strutturali. Ser ikunu il-pedamenti strateġiċi għalija. Kif ser torbot ukoll ma l-istrateġija tal-2020. Kif ser nieħdu in konsiderazzjoni l-sfidi ġodda li dejjem qed jikbru fosta manka l-iżvilupp sostenibbli? Liema prioritajiet għanda tkun qed ikkonċentra fuqhom din il-politika u finalment anka kif ser naċċertaw illi dan l-istrument ikun wieħed effettiv, jiġifieri naraw illi l-fondi strutturali jkunu effettivi. Eżis membri, Signor President, il-xol preparatorju diġa qed jikkonċentra fuq dan il-punt għandna sit interim review fuq il-kohezjoni u rapport ta' tal-politika 2020 Kenna u koll il-kontribuzzjoni minnaħa tal- uh, kommissari fosta minn tistess, sinjura, u anka xoll li sar minn naħa ta' sinjura Marjan Skeladzna taħt il-prezidenza ċeka u anka xoll li għamlet eh, sinjura Saragos eh, taħt il-prezidenza Spanjola. Inħass il-bżon li l-politika ta' koezjoni tkun parti mill-implementazzjoni tal-istrateġija tal-2020 u l-aħħar u fl-4 ta' ġunju li għadda kien hemm rapport strateġiku tal-2010 u anka l-implementazzjoni tal-programmi 2007-2013 fil-sessjoni plenarja tal-14 u 15 april anka l-Komitat ta' Reġuni um, laqa dan l ta' dan il-rapport illi nħadem minnħata tas-sur Schneider. Sinjuri, issa għandkom erba xhur dimkom sabiex terġaw tevalwaw dan is-suġġett intaħriġu b'numru ta' reżoluzzjonijiet li waħda minnhom ġiet adottata il-ġimgħa li għaddiet ir-reżoluzzjoni fuq il-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u l-ħsieb kif ser nġildu l-kriżi finanzjarja. Hemm ukoll il-position paper fuq il-futur tal- dokument tal-politika ta' koezjoni. se tkunu qed tadottaw ġifieri dan ix-xogħol fil-Kummissjoni, fil-Kunsill, fil-Parlament, fil-Istati Membri, fir-Reġuni, kulħadd qed qed jagħmel l-analiżi tiegħu u qed jipprova jirfina din il-politika permezz tal-ħames rapport li semmit anka marbut mal-koeżjoni. Għalhekk taħt il-Presidenza Belġjana Signori, ser nidħlu fil-font f'dan is-suġġett, mhix kwistjoni ta' żmien biss. Il-politika ta' koazjoni hija inkluża wkoll fit-trattat u dan ifisser illi hija leġittima. Issa nata l-Presidenza Belġjana l-koezjoni ekonomika, soċjali u territorjali l-anijiet tal-Unjoni Ewropea huma indispensabbli jekk aħna jridu nsaħħu l-Ewropa. Dan huwa veru jekk wieħed jieħu wkoll il-kuntest soċjali u ekonomiku. Sa issa qatt ma rnexxinniex nidentifikaw il-konsegwenzi sħaħ tal-impjiegi u anka il-konsegwenzi tal-kriżi flimkien ma l-istrateġija 2020 għamenni għatnamlu ċara illi id-djufijiet tal-ekonomija inkixfu wara din il-krizi u għalek irridu insostnu it-kabir strutturali fi raġuni fil-bliet fil-żoni rurali dan huwa mod ta' kif inkejlu sabiex aħna naraw illi fi żmien fittu li nistaw nejnu u nkunu utli anka l-ekonomija u l-ħolqin tal-impjigi. Il-politika ta' koezjoni hija fundamentali, hija bżonn fundamentali jekk aħna rridu nkunu f'suq kompetittiv. Jekk wieħed jaħseb dwar l-istrateġija 2020, per eżempju din l-istrateġija, għanda bżon ta' din il-politika ta' koezjoni, għanda bżon tal-fondi strutturali, għaliex eh, dawn huma l-mezz sabiex l-istrateġija 2020 titpoġġa fil-prattika, titħaddan fil-prattika. Aħna minna l presidenza nixtiequ naraw iktar mezzi il-mezzi li eh, jappoġġaw il-fondi strutturali eh, iktar imsaħħin sabiex anka nsostnu l-iżvilupp reġjonali mal-Unjoni Ewropea kollha. Din hija politika meħtieġa għall-Ewropa u għalhekk hija ta' priorità l-Presidenza Belġana. Il-Presidenza Belġana, sinjuri, illi nbdiet eh, fuq bażi tajba li tkompli fuq ix-xogħol tal-Presidenzi ta' qabel fosthom dik Spanjola anka x-xogħol li sar fil-Parlament Ewropew Hawnhekk qed naħseb ukoll dwar l-adazzjoni tal-proposti eh, leġislattivi u anka fej jitħlu l-RDF. Iddu naħdmu anka dwar il-lat ta' effettività tal-politika ta' koezjoni. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' din it-tip ta' politika U jekk huwa l-każ, kif ser nimplementaw għax naħsbu dwarha għalhekk aħna qed nissuġġerixxu l istati membri jieħdu żewġ direzzjonijiet l-ewwel nett li jimmiraw lejn il-prioritajiet ta' intervenzjoni illi jagħmlu rabta mbagħad mal istrateġija tal-2020 naraw li ma oqsma huma ta' priorità u li huma relevanti għall politika strutturali għal-politika strutturali. Rridu naraw li ma' għanijiet nishtiqo nilħu u kif ser d dan l-fukar fuq loqsma partikolari. għaw ser naħdmu permezz ta' metodoloġija fis-subija mal-Kommissjoni sabiex nilħu dawn l-istrateġiji. Ser nistaqsu wkoll dwar kif nistgħu norbtuha ma' strumenti oħra tal-Unjoni Ewropea. Ser ikonna il- uh, studju ta' eh, komparattivi sabiex naraw anka x-xogħol li qed issir fuq livell nazzjonali, naraw anka l-xogħol fil-komunitajiet differenti. Ser naħdmu sabiex nżommu konsistenza bejn il fond strutturali u l-IRDF u ser nħarsu kol lej il-miri tal-politika politika strateġika jidu naraw li kona kompetittivita u uh, politika ta' impjiegi illi taħdem it fit ma' dan kollu. Irdu naraw xinu ma' prioritajiet ta' dan ir reġuni kif għandhom ikunu implementati. Bl-istess mod irridu naraw il-rabta bel koezjoni u l-kompetittività reġjonali u b'mod ġenerali wkoll kif nistgħu ntejbu il-tħaddim uh, ta' tranzizzjoni sabiex anka il-fondi kunu disponibli eh, madwar l-Unjoni Ewropea kolla fejtħu l-prosperita u x-xogħol. Aħna t-naraw ukoll blima mod il-politika ta' koeżjoni tkun eh, implementata anka fuq il livell urban Qed naħsbu anka dwar l-aċċess għas-servizzi pereżempju naf li dan huwa suġġett illi anka l bira kont qed tiddiskutu dwaru dan kollu ser niddiskutuh anka permezz tal-laqa ministerjali nhar 22 u 23 ta' Novembru fil-Lieġ bejn ministri tal-Koezjoni. Diġà student ukoll il-President Raħubner sabiex tattendi. Jekk ikun hemm ix-xewqa wkoll minna ħatakom li jsir dan jiena nista niġi li niġi ninformakom dwar dak li aħna naħsbu li għandu jsir mbagħad għal favur il-politika ta' koezjoni. Din hija strateġija importanti ħafna l-Unjoni, hija kwistjoni importanti ħafna u l-Kommissjoni se tkun qed titkellem ukoll f'diskussjonijiet sabiex tressa il-punti tagħha marbut anka mal-programm Danube. Dan se jkun hemm laqat ukoll fit-30 ta' Settembru l-ewwel ta' Ottubru f'turnej. Sinjuri xtaqt nikkonkludi billi eh, inserħilkom moħħkom illi jiena disponibbli b'mod dan il-kumitat li huwa importanti ħafna li jkollna dialogu mill-viċin bejn l-istituzzjonijiet differenti għalhekk tistgħu sserħu fuq il-Presidenza Belġana eh, illi ser taqdi r-rwol tagħha ta' intermedjarju bejn il-Presidenti bejn l-istituzzjoni differenti. Grazzi, issa nkomplu diskussjoni l-ewwel is sur Van Nistelrooy. Grazzi ħafna. Kenna diskussjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali. Kienet xaħġa tajba ħafna, tkellimna ħafna fuq livelli differenti u jekk hemm presidenza li għandha esperjenza fuq il-livell ta' tmixxija fuq saffi differenti din hija l-presidenza Belġana. U għalhekk hemm perspettivi pożittivi għal Hemm punt li nixtieq nisħaq fuq, anke l-bieraħ inti tkellimt dwar l-importanza kbira li nigarantixxu li kemm għal koezjoni kif ukoll l-istrateġija tal-2020 nisqu fuq is-sem tal-bliet u reġuni l-iktar net. Issa, fuq l-agenda tal-Lisbona xrajna li seħ. L-Istati Nazjonali ħaddu ħsieb dan ix-xogħol batu rapport lill-Kummissjoni Ewropea u daqshekk dak kollox li seħħ. Iżda x xogħol fejri tisir, tisir l-iktar fil-bliet u fir-raġuni u għalhekk il-Kumitat ta' Raġuni ovvjament għandu rwol importanti x'jaqdi. 70% tal-investimenti pubbliċi jiseħ propju fuq dak il-level, fuq il-level ta' raġuni u komunitajiet lokali. U għalhekk mhux biss irridu ninvolvuhom iżda rridu niggarantixxu li jieħdu sem mod sħiħ fil-proċess kollu. Il-politika ta' koeżjoni għandha rwol importanti ħafna fl-istrateġija tal-2020. U għalhekk hija patt territorjali mar-reġuni u l-bliet li hija xi ħaġa importanti jekk irridu nimxu l qudiem Diġà nidejna din l-idea fil-modi batnija lil Van Rampuy, lil Barroso u kellna reazzjonijiet pożittivi ħafna. Għalhekk Iva jista' jkun hemm differenzi bejn pajjiż u ieħor għax kulħadd għandu l-istrutturi tiegħu u l-proċeduri politiċi tiegħu, iżda naħseb li tkun utli ħafna li issa li qed tibdew programm ta' ħames snin tajdu iva. Nitkellmu issa anki fuq il-livell ta' reġuni, fuq il-livell ta' bliet u fuq il-lender differenti li ninvolvu biex ma tkunx kwistjoni formali biss. Le, irridu nagħtu konkretezza għal din l-idea u għalhekk nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek propju fuq dan. Issa fil-bidu ta' dan il-mandat mal reġuni u l-bliet inti x'taħseb li namlu speċi ta' kuntratt ta' patt ma' dawn il-bliet għaliex il-kontenut jista' jinbidel. Mbagħad meta nitkellmu dwar inizjattivi l-enin, ir reġuni jridu jkunu jingħataw priorità. Kien hemm eżempji fl-modi bħal pereżempju l-patt tas sindki li ntem hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Mijiet ta' konsilli lokali ħadu sem ta' reġuni u issa nafu għalhekk li qed nallokaw flejjes għal pereżempju l-enerġija efficienti dawn huma dejat tajbin ħafna li jistgħu jintużaw ukoll fil-ġejjieni. Pereżempju kif dak li għandux jaqsam ma tnaqqis tal-biossidu tal-karbonju. Hemm ċertu stati li jistgħu jiksbu riżultati tajbin permezz tal-bliet jekk ikollhom il-finanzjamenti meħtieġa għal suġġetti bħal dawn. U għalhekk x'idea x'taħseb dwar din l-idea? Ma tridx tkun forsi l-ewwel ambaxxatur li ħaddan din l-idea, forsi anki fl-atmosfera tal-Open Days inti tkun tista' tassew ta' tal eżempju U bħalma kienet tajt il-President Hubner, nistgħu nitkellmu dwar il-punti u l enin tagħna għal koeżjoni fuq medda twila ta' żmien bħalma edna l-bira. U għalek dan li xteqnaf minn għandek. Inti taf dwar din l-idea ħat prezenta opinjoni tixtieq li ddaħal fl-aġenda tagħkom pariri formali. Inti prezentajt signora Hubner għal din il-laqa informali. Aħna f'dan il-komitat għandna ċertu tradizzjoni u bladazzjoni ta' trattati konfermajni dan li anke membri ta' dan il-komitat is-soltu jiġu mistiedna għal avvenimenti informali. U għalhekk napprezzaw, per eżempju, il suċċess taħt il-Presidenza Spanjola ħna stajna nieħdu ħafna sem f'dawn il-laqat. Ma nasibx li nistgħu nitkellmu l-kol flimkien iżda li nieħdu sem hija xaġa importanti ħafna u għalhekk nittama li ta' segwitu għal din l-istess drawwa li għandna f'dan il-kumitat. Grazzi, Elizabeth Schroeder, jek jożba. Ja, vielen Dank. Um, ich habe ja mit groß. Grazie ħafna jena segwet b'interess kbir illi sertinata priorità l-żvilupp ulterjuri ta' dimensjoni ġeografika marbuta mal-fondi strutturali. Ovvjament dan għandu rwol ċentrali. Lima, reġun, fuq Lima Eh, u għalli ma raġuni għedin eh, ibatu u importanti li nieħdu konsiderazzjoni wkoll bħal GDP. Kien hemm il-kwistjoni wkoll nata Franza sabiex ikunem uh, ċertezza dwar eh, anka l-standards, l-livelli tal-ħajja u li wieħed ikun qed jeġma' tajjeb illi natu anka focus fuq ir-reġuni anka il-GDP tkun iktar edha fuq livell ta' 75%, pero rridu neħdu konsiderazzjoni ehm, u koll il-qat. U għalek l mistaqsijat tijajja kif ser titratta dan kollu minnaħa il-Presidenza Belġana? Maybe we still take one more question, François. Forse nieħdu domanda oħra, Mr. François Alfonsi. Grazie ħafna, Signora President nixtieq norbot ma dak li qalet Elizabeth. Nafu li din il-kriteri tal-GDP tiddaħħal ma' kriteri oħra ta' politiki li aħna rridu naħdmu fuqhom, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġlida kontra tibdil fil-klima u li ndaħlu din fil-politika wkoll. Allura x'taħseb li nistabilixxu fuq level ta' raġuni mhux biss il-GDP għal kull ras, iżda anki l-emissjonijiet ta' biossidu tal-karbonju għal kull persuna, għal kull ċittadin. Jekk nagħti ħarsa lejn ir-raġun tiegħi, il-kriterju ta' biossidu tal-karbonju għal kull persuna u aktar oli minħabba l-kriterju ta' trasport u għalhekk jiena nħoss li huwa importanti ħafna lina li nkunu nistgħu nkunu kapaċi li naraw x'inija l-istatistika biex inħeġġu politika li tista' tatina riżultati li nixtiequ f'dak l-indu xaqsam ma' tnaqqis tal-biossidu tal-karbonju. Dik hija l-mistoqsija tiegħi u nħseb li għandna ikollna kriteri komplementari bħal pereżempju l-biodiversità, il-kultura, dawn għandhom ikunu marbuta mal-evalwazzjoni tal-politika. Grazzi, forsi nistiden issa l-sur demot biex jitkellem. U jwieġeb. Grazzi, grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet u nixtieq nindirizza l-ewwel kelliem is Sulvan Nisteroj. Fi rigward l-involviment tal-bliet u raġuni fl-istrateġija. Jiena konvent li l-istrateġija li aħna nistgħu nimplementaw fuq il-livell Ewropew jispiċċa ifalli, jisfaxxa fix-xejn jekk aħna ma nkunux kapaċi li ninvolvu bisħieħ il-reġuni u l-bliet f'din il-politika. Aħna konċi bisħieħ li il-punti ta' referenza tal-lum huma astratti u ħajbqaw hekk jekk ma jkunx hemm segwitu mod ta' parteċipazzjoni minnaħa tal-partijiet interessati. Fil-qasam tal-żvilupp ekonomiku u ristrutturar nafu li l-koezjoni s-serra fuq element ewlieni. Jiġifieri li nużaw u nimplementaw il-politika strateġika. Jiena naqbel mal-prinċipju li hemm wara dan ir-raġunament u għanna bosta inizjattivi li jistaw jintużaw li kienu parti mill-qafas Ewropew ta' politika u forse nistaw nistendu il-sem għax dan għadna ma' minniex u forse memx bizet odot ta' monitoraġġ bizzejiet biex jizguraw li jkun hemm suċċess iżda fuq dan il-punt u biex l rasek għaliex naħseb li hemm maġġoranza wiesa fuq dan is-suġġett li jiena nkun abbaxxantur tas-sow ta' din il-pożizzjoni ġdida li tinvolvi l-partijiet interessati kollha. Biex intikom eżempju, per eżempju, nista' ngħidilkom li f'dak li għandu x'jaqsam mal-Belġu il-Belġu waqfet eh, waqaf mekkaniżmu fejn l-entitajiet federali kollha huma parti minn implementazzjoni parallela tal-Strateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020. U għalhekk din hija strateġija Belġana tal-2020 li għandha monitoraġġ viċin ħafna u f'Settembru nistgħu ndaħlu l-elementi kollha li jistgħu waslu għall-linji gwida u l-nin. Din hija biss eżempju li xtaqt nagħti, mhux eżempju perfett, nafu l-problemi marbuta mal-kwalitajiet, u ma' problemi oħra relatati mal-pajis tagħna, iżda aħna rridu nkunu aktar attivi biex nimplementaw il-politika Ewropea. Fil-Kunsill informali li ħajitratta mal-politiki tagħna, aħna ħnitrattaw din il-kwistjoni u ħajkonna diskussjoni fuq dan is-suġġett. Fuq il-mistoqsijiet tal-kellima l-oħra, Is-Sur Alfonsi. Iva. Illum aħna jistaw resqonna ħafna mistaqsijiet, mhux dubi iżda mistaqsijiet biex jaraw kif nistaw nikwalifikaw u nikwantifikaw l-irkupru ekonomiku. Il-GDP huwa biżejjed bħala aggregat u bħala kriterju biex ikun hemm monitoraġġ li dan ikun tal-level indaqsar kulħadd. Il-kwistjoni hija kif wieġbu. Iva rridu naħsbu dwar forum differenti u aggregati oħra bħala tweġiba. Mhux ħanoqgħod nidħol fuq teorija makroekonomika hawnhekk. Iżda s-sur sen li rebaħ il-Premju Nobel tkellem dwar l-aggregati alternattivi u dak li tallemna minn dan kien li għal-ġid komuni aħna neħtieġu niftħu l-ispettru analitiku tagħna. Fir-rigward l-iżvilupp sostenibbli hemm ovvjament il-kwistjoni tal-biossidu tal-karbonju għalhekk ma naħsibx li dan huwa aggregat jew parti minn aggregat tal-ġejjieni li jkun biżejjed waħdu. Iżda għandu jitqies. Indikaturi aħrajn eh, rridu jitqisu f'din is-sitwazzjoni tant partikolari. Din il-limitu ta' 75% jiżgura li aħna ovvjament natu każ dan, dan, dan il-kriterju, speċjalment fil-każ ta' rkupru. Meta naħsbu dwar dan, ovvjament ma' nis-soluzzjonijiet ċari bħalissa, iżda fil-rigward l-74% u inti taddi l-limitu tasal għal 76% l-elementi ta' kwalifika tijak. Et jiġu determinati biss mill-li taddi dan il-limitu nistaw najdu li minn ċertu punt la darba taddi l-kriterju ta' 75% kollox ikun mitmum, kollox jiġi finalizzat. Jena naħseb li fl-imkien għanna nikkonkludu li hemm ħtieġa li nirreflettu għal elementi alternativi oħra. U jiena qed nikkonsidra eh, dispożizzjonijiet kollha li ħajwaslu għal fatturi l-oħra tal-GDP, per eżempju, il-qat jew sitwazzjonijiet oħra li ma daħlux fid dibattitu musan qot nsemmihom issa għax ma nixħin f'dan il-komitat, iżda jiena entużjast ħafna u naħseb li rridu nħadnu il-prinċipju li nqisu elementi oħra. Naf li dan eħsib ħajħtieġ aktar ħin. U għalhekk ma rridx niblokka ċertu dibattiti urġenti milli noqgħod intikom l-impressjoni li jiena nixtieq nidħol f'diskussjoni fuq prinċipji makroekonomiċi. Iżda jekk irridu sistema ta' koeżjoni, jekk tassaw irridu konna miri għad kabiru l-impigi li kunu ta' suċċess għal-ġejjini, aħna neħtieġu naddu għal aggregat modulat li jis valuri oħrajn. Grazzi. Eh, Viktor Bostinar. Grazzi. Grazzi, President. Ministru, nixtieq nirringrazzjak ħafna għal l-impenn u għal klim li għed. dan il-kumitat huwa għarqan ħafna biex jara s-ser toffri l-presidenza belġana. Irrid konna ħafna tħejjiet għal laqat formali u informali flimkien biex bekk nisbu eh, riżultat pożittiv għal politika ta' koeżjoni. Aħna konxi dwar l-istorja u kif wasanna l-budget kurrenti taf battalji kien hemm biex ngħidu dwar bejn l-istituzzjoni differenti, involuti, kien hemm dibattiti twal ħafna u ħafna domini, iżda fl-aħħar ħriġna b'soluzzjoni. U l-mistoqsija hija din. L-ewwel nett, x'inhija l-qagħda kurrenti fil-Kunsill dwar il-ġejjieni tal-politika ta' koeżjoni? It-tieni mistoqsija. Fir rigward it-tlet istituzzjonijiet, kif nistgħu naħdmu flimkien f'qafas ta' subija reali biex bekk naġlu l-proċess kollu u biex nidefinixxu b'mod aħjar il-politika ta' koeżjoni u biex naslu għal soluzzjonijiet ċari u li jumma tant meħtieġa ċittadini tagħna. L-ewwel nett, ħajkolla il l-Presidenza Belġana fir-rigward it-tħejjiet għal kondizjoniet biex ikun hemm diskussjoni ta' veru biex bekk nifrankaw il-ħin u nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna minn qabel għal kooperazzjoni tiegħek. Grazzi. Sir Thomas Deutsch.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 hija l-qasam tal-politika ta' koeżjoni wara l-2013 u qed nieħu gost li nara wkoll li l-mod kif ħajimxu l-kontenut ta' din il-politika ħajkunu marbuta ma' l-istrateġija 2020 fl-istess ħin ippermettu li daqsxejn ironija kieġobkom f'daw l-aħħar sitt xhur ma kienx hemm istituzzjoni Ewropea illi trattat l-istess suġġett billi wafqet gruppi ta' esperti, komitati eccetera. Ovvjament il-Kummissarju ħan għandu x'jaqsam ma' dan is-suġġett u dan il-Kumitat ukoll. Il-Parlament waqaf Kumitat Speċjali fuq dan is-suġġett. Il-Kunsill tratta dan din il-kwistjoni anke taħt il-Presidenza Spanjola li għaddiet u ħajibqa' għaddej dan ix-xogħol fuq dan f'din il-Presidenza issa u l-Kumitat Reġi wkoll interessat f'din il-ħaġa l-mistoqsija hija din. Il-Presidenza Belġjana għandha idea speċifika fuq kif ħatarmonizza u torbot dan it-ħassib strateġiku u daw l-aġenziji mhux daqshekk kooperativi, u komitati u sottokomitati. Għax jekk ma nistawx narmonizzaw Il-ħidma tagħna fuq dan is-suġġett kollox ħa xejn ma ħajbqa' trasparenti, xejn ma jibqa' jinftiehem, speċjalment għaċ-ċittadini Ewropej, pereżempju kif jista' gvern lokali. Pereżempju f'xi raħal Pollak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 Tkellimtu dwar żvilupp sostenibbli, Ministru. U għalhekk nixtieq ressaqlek mistoqsijiet konkreti. Dan għaliex hemm kriżi li qiegħda tolqot mod partikolari ħafna pajjiżi u ċertu reġuni tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk xirridu jkunu l-linji gwida tal-politika reġjonali. Fuq kollox għal dawk ir-reġuni li intlaqtu l-aktar minħabba l-kriżi. Il-pajjiżi Baltiċi, il-Mediterran, l-Ungarija, tafu li huma dawn il-pajjiżi. U għalhekk dawn ir-reġuni rridu jiġu mejjuna biex jagħmlu politika antiċiklika fir-rigward il-kriżi. Rridu nittamaw li dawn il-pajjiżi u reġuni jiġu mejjuna biex bekk ikunu jistaw joħorġu minn din il-kriżi u jelbu l-problemi, speċjalment fejn fi żmien fejn sostenibilità tista' tiġi meqjusa bħala lussu u dan qed naraħ ukoll pajjiżi u għalhekk dawn il-pajjiżi jiġu mejjuna biex bekk ikollhom investimenti marbuta ma' sostenibilità. Grazzi. Minister, yes, you could react now. Iva, Ministru, tista' tagħti reazzjoni tiegħek issa. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, biex imulura xieħut mill-mistoqsijiet li tqajmu, nishtiq jena nitkellem fuq situazzjoni fil-Kunsil u il-politika ta' koezjoni fil-ġejjeni. Il-Kunsil Maħax pozizjoni formali fuq din il-politika mem lebda proposta komunikazzjoni għaliex. Għaliex hemm elementi preliminari illi huma relevanti hawnhekk, per eżempju l-evalwazzjoni tal-budget nafu li kwestjoni fundamentali li ridu nsolvuha qabel ma nibqgħu dejjem bl-istrateġija hija blima riżorsi ħa nimxu għandna ir-riżorsi li nistaw nallokawhom għal dawn il-prioritajiet tagħna għalhekk x'inhu ma' riżorsi disponibbli. Issa ħaġa oħra għandna bżonn tal-ħin biex nistudjaw din politika ta' koeżjoni jiena ninsab konvent li bħal ħafna osservaturi ma jistax ikonna sostenibilità ekonomika jekk ma jkollniex ukoll il-koeżjoni. Il-koeżjoni mhijiex l-għadu ta' redeployment imma hija Zida addizzjonali u neċessarja din il-politika minn ajra jkollna l-problemi. Naħseb li Dan huwa dibattitu li għandu isir. Wara li smaj dak li qal is-sur Deutsch. Jina wkoll nista' nkun ironiku fuq is-seminars, think tanks, eccetera illi dejjem jiddiskutu l-implementazzjoni tal-istrateġija tagħna ma f'xi ħin trid tkun speċifiku għalhekk ħanajt illi Dan huwa hemm punt wieħed illi ma nistgħux inkomplu għaddejjin bieħu. Dan huwa l-opaċità nuqqas ta' trasparenza tal-mekkaniżmi illi ħadd mu qed jifhimhom mhux qed ngħid inti għax intom esperti. U għavolja anke bħala esperti kultant jista' jkollkom diffikultajt. Imma qegħdin nitkellmu dwar il-persuni li huma fl-aħħar mill-aħħar dawk li qegħdin jirċievu l-politika li politika hija indirizzata għalihom l-awtoritajiet lokali. Nasab li il-profil strateġiku tal-Unjoni Ewropea għandu jkun wieħed fejn ikollna piramida bil-maqlub fejn fuq għanna iżjed spazju miftuħ. U iktar ma ninżlu l-isfel fil-lembut dawk in-nies li qegħdin jimplementaw il-politika ħajkollhom l-iktar għadda adattata. Jekk ikun hemm din l-istrateġija iffokata u jekk ikun hemm l-interess, Issa da kollu minn fej jiġi, dana kollu jiġi propju minn din l-istrateġija affokata dak ħaġa importanti li nistgħu nagħmlu. I, illi najdu li jekk jista' jkollna din it-tip ta' strateġija iffukata nkunu ħafna iktar effettivi. Ja fil rajtu it-tra per eżempju li kienet it-tra miftuħa, illi nkidbet meta s-sur Van Rompuy ħal kariga tiegħu f'dina l-ittra waqal. Li għanna bżonn ta' strateġiji kbar. U jekk ikun hemm tħassib fuq il-politika ta' koezjoni. Aħna jdu naċċertaw illi din il-politika ta' koezjoni ta' il kontribut għal dawn l-istrateġiji biex nifrankaw il-flus. Ovvjament, t-tnejn jimxu jitfit, memx kontradizzjoni għawnek, għavolja politika waħda ma nistawx eh, tkun l-ekwivalenti ta' politika oħra. Aħna jekk l-istrateġija għaxin irdu tkun suċċess fis-setturi kollha tagħha. Allura għandna bżon nikunu ċerti li daw kollha li jagħtu l-kontribut tagħhom għal din l-istrateġija. Jitħallsu u mhux qed nitkellem dwar flus hawnhekk, qed nitkellem dwar tkabbir, qed nitkellem dwar li nkunu ċerti li l-affarijiet jaħdmu. Il-djufijiet strutturali fl-ekonomiji tagħna inkixfu minn din il-loġika. U inti trid tkun b'saħħtek għaliex inti b'saħħtek biss daqs l-iktar eh, ħolqa dajfa fil-katina u għalhekk din il-ħolqa dajfa fil-katina jdu nsaħħuha. U naħseb li fid-diskussjonijiet illi ħajkolna irridu nifukaw, irridu naw li ma ħakunu punti li nifukaw fuqom, irridu naw xinu ma prijotajt li għan investu fijom. U ġala darba namlu dan, naħseb illi Ikun hemm kollu li tkun parti minn dawn il-punti li ħan nifukaw fuqhom naf illi ħajkonna diskussjoni teoretiċi mingħajr implementazzjoni, però hemm verament ħassib dwar il-fatt li nerġaw niċċentraw l-għanijiet tagħna. Ovvjament, hemm l-iżvilupp sostenibbli u l-iżvilupp ekonomiku dan huma kliem li nisimgħuhom ħafna bla ma ħadd ma jaf eżattament għaliex u x'inhuma. Irridu niffokaw ir-riżorsi tagħna fuq polymers ġodda, riżorsi li qegħdin jonqsu. Rridu ikollna ġestjoni aħjar tar-riżorsi, rridu nużaw inqas enerġija u twassal iżjed dil-enerġija li nużaw. Sarra fizzet iġu namlu għazlit strateġiċi kemm jekk mhix ġifieri reġjonali jew inkella iktar orizzontali. Il-politika ta' koeżjoni għandha taħdem fuq dawn il-prinċipi eh, fundamentali illi huma relevanti wkoll għall politika reġjonali ma jistax ukoll inti żvilupp sostenibbli u ekonomija mibnija fuq l-iżvilupp sostenibbli jekk inti ma tistax tiżviluppa wkoll dawk il-punti li semmejt qabel. Kien hemm mistoqsija illi ħarġet minn ħafna mill-kummenti li smajna. Naħseb illi rridu naraw illi meta jkollna l-implementazzjoni tal-politika irid ikun hemm elementi ta' valur miżjud. U meta ninvestu fil-politika ta' koeżjoni din se tissarraf għal riżultati ċari. U ma dawn ir-riżultati li ħajġdu kemm huma effettivi il-politika, sinjura li mess. Grazzi. Sur Ministru, u nittamaw li nerġaw nil-taqaw miegħek dal-waqt għandi ħafna mistoqsijiet. Inti tista' tiżviluppa l-wol ta' presidenza tagħkom, x'inhi r-wol li ħajkolla l-presidenza tagħkom? dak li għandu xieqsam ma' dimensjoni urbana tal-politika ta' koezjoni. Kif fuq President, f'ħafna mill-bliet Ewropej, gmp ħaj jizdiet imma b'mod imma parastodikament il-distak soċjali qed jikber. X'fej ħaj fejn il-politika l-inklużjoni soċjali hawnhekk? X'inhi prijorità tagħkom il-housing, il housing l-efficienza enerġetika, l-bini, xini. Inti semmejt il-parteċipazzjoni. Kif tafu il-post evaluation ħad iġi publikata illi tara u kol xaħsbu l-atturi prinċipali konċernati, ma nafx jekk intom għandkom xi possibilità li tevalwaw anki il- breakthrough fil proġetti futuri. Għan konkludi fuq il-governanza tajba issa xin il-pozizjoni ta' presidenza Belġana fuq il-metodu urban ta' koordinazzjoni ħazzom muħda, ħat emendaw, ħat neħuħ, xħat għamlu. Dan huma mistoqsijiet tiegħi, grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura Erika Menner. Grazzi ħafna, Signora President. Sur Ministru, il-Presidenza għandha rwol importanti ħafna politika ta' koeżjoni fil-futur, waħna aħna kuntenta ħafna il inti ġejta hawnhekk biex tiddiskuti dan magħna naħseb l-importanti ħafna li naraw il- politika reġjonali fl-aktar sens wiesa anki speċjalment fid-dal tal-istrateġija x'inhu xin li inti ddiskutejta fit-tul. Personalment, jiena daqsxejn imħasseb fuq il-konflitt bejn politika ta' koeżjoni u l-anijiet tal-Ewropa 2020, speċjalment dak għandu x'jaqsam mal-budget. naħseb li nistgħu naraw ir-rabta bejn il-politika reġjonali u l-anijiet għall 2020 u l-fatt li aħna nkunu nistgħu nilħuqhom huwa importanti ħafna għalina illi nżommu il-livell budgetarju preżenti għax jekk ikun hemm tnaqis fil-budget u jekk ir-reġuni jsofru jibatu minħabba dan, da ħajkollu impatt negattiv fuq l-istrateġija 2020 u għalhekk importanti ħafna għal dawk li huma responsabbli minn din il-politika biex ikunu jistgħu jikkonsidrawa sew din il-ħaġa. Issa inti semmejtu koll aċċess għas servizzi Il-Komissarju ħan semmih il bieraħ dan ukoll b'mod speċifiku fuq l-internet, konnessjoni internet għal zoni kollha naħseb li dan huwa importanti ħafna wkoll biex joħloq possibiltajiet aħjar fir-reġjuni. Għaliex anki żoni remoti jibda jkollhom aċċess għas-servizz. Imbagħad tkellimna wkoll fuq kriterji differenti l-kollega tiegħi semmewa din il-ħaġa wkoll. Importanti ħafna li ħadtu pożizzjoni fuq il-fatt li għandna bżonn ta' iktar kriterji minn sempliċement dak tal-GDP. Din hija ħaġa importanti ħafna. F'żoni fejn ma jiexux ħafna nies. Huwa kriterju importanti ħafna wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-futur, mal-futur nittama dan ħajġi diskuss anke fuq livell ta' kunsill, għalhekk nixtieq insaqsik jekk intom iddiskutejtux il-fatt illi ħajkonna popolazzjoni li qiegħda tixjieħ u din ħad kompli tigrava fil-15 snin li ġejjin. Dan kollu ħajkollu impatt qawwi U għal din ir-raġuni importanti ħafna li għal politika reġjonali u ta' koeżjoni li poġġu kriterji li aħna nistgħu nużaw sabiex inkunu nistgħu niffaċċjaw dina l-isfida u nippaġġjaw dawn iż-żoni li għandhom problemi kbar bil-popolazzjoni li qiegħda tixxieħ. Din hija xi ħaġa li ħajkollha impatt fuq il-kompetittività fil-futur li grazzi ħafna u jiena kuntenta ħafna li qed narak hawnhekk u nittama li naraw kiżjed il-qudiem. X'għan hawnhekk qiegħed le mela oġib lesek. Já jsem si tež se zájmem vyslechl váš projev a jsem velmi rád, že pro... Grazie ħafna, senjor prezident. Smajt ħafna E, bil-reqqa dak li jett u kontent ħafna li dan il-sujġet huwa ta' għalikom. Issa, il-mezzi finanzjari li jkunu tajbin għalhekk iridu anke nkunu pozizjoni li nevalwawhom mod tajjeb. Għaddew ammont ta' snin però dan ma ħalix impatt fuq il-żieda eh, fil-GDP dan l-isfond intom qed tippreparaw kontroll fuq l-effiċjenza tal-mezzi finanzjari? U f'dawn il-perspetti finanzjari jiddu namna possibli illi il-mezzi ikunu jistaw jaslu għand l-iktar livelli li għandhom bżonna fosta manka li bliet il-kienem minn għamel użu minn dan it-tip ta' sistema u ma kienx rapporti dwar jekk uh, kienet ta' suċċess jew le. Anka fuq l-approċ integrat. Dawn jajna dan l-approċ sabiex nawżaw il-mezzi bl-aħjar mod possibbli. U sabiex inkomplu naħdmu fil-lat tal-iżvilupp u jina interessat Sa Sabiex inkun naf, jekk intom se tippjanaw evalwazzjoni ta' dan il-pjan ta' integrazzjoni tal-bliet. Palma tafu għanna l-mezzi bħal Jessica, mezzi finanzjari, illi ma tantx qed jintużaw. Kommenti ieħor li xtaqt nressaq fil-possibilità tal-private partnership hemm il-possibilità tal-co-financing minnaħa tal-imsieħba privati. Xtaqt eh, nkun naf għalfejn eh, ma nix din it-tip ta' evalwazzjoni dwar xa tisseħ. Intom xar għamlu fuq dawn il-punti li semmejt? Grazzi ħafna, Sur Ministru Kieġbak. Grazzi, Signora President. L-għannet biex nwieġeb dawn il kallima differenti li kellna. Punt li għaj moħt nejn eh, minn-nis kien id-dimensjoni urbana tal izvilup Għawnek li xtiq najt jena li konvint l-lum ma tistax taħseb fuq il-territorju, il-politika territorjali, il-koezjoni, minar vizjoni illi tinkludi r-wol ukoll tas setturi urbani, il-bliet. U nixtieq ukoll insarraħ moħdawk illi qegħdin jaħsbu illi ħan ninsew il-kampanja. Le, ħanibdew mela bl-urbanizzazzjoni, għara, din huwa għat mis-suġġett li huwa importanza kbira lina li xil-bliet illum. Huma iċ-ċivilizzazzjoni kollha tagħna kkonċentrata hemmhekk. U l-isfidi huma kbar. Nafu li sfortunatament fi ċentri tal-bliet f'żoni urbani. Dawn differenzi soċjali huma ikbar. U dan hija xi ħaġa li nindirizzaw għall presidenza Belġjana ipprovat taċċerta li l-inklużjoni soċjali tkun waħda mill-prioritajiet. Għalhekk l-intenzjoni tagħna hija li norganizzaw avveniment konferenza fuq ir-rwol tal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali fi Brussel fi 18 u 19 ta' novembru. Iġifiri, intom mistidna u koll li tattendu tal-avveniment, ħagġoħra li xtaqt. Nisħaqi li il-belt, il-fenomenu tal- tal-ibliet huwa parti integrali tal-fenomenu integrali, mhux biss Għalix anki minħabba definizzjoni propja tijaw il fat li l-nis jiexu daqsak fl-bliet għandaw kol konsekwenzi transkonfinali. Popolazzjonijiet gbar tal-bliet l-influenza ta' dawn popolazzjonijiet mur li l-in mit-territorju. Il-Presidenza Belġjana ħatkun qed organizza seminar f'turnej fuq dan U f'dan is-seminar ħankun għadin nifukaw fuq esperimenti illi saru fuq livell Ewropew, per eżempju, Franza u l-Belġju, Lil, Kortrej, Tournai. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' kif wieħed jista' juża il-finanzi l dawn il-politika tagħna dan mhux sigriet ir-reċessjoni sutinna l-flus u illi metatinna u koll lażliet sana. Għalek rridu kunu attenti fil-prioritajiet tagħna għet ħafna ġrabi qabel illi meta qabel ma l istrategija fi 2020 il-politika ta' koezjoni itħassib tagħna għal istess rridu nifukaw ir-riżorsi tagħna biex nippruvaw naslu għall-aqwa riżultati f'perjodi raġonevoli ta' żmien. U riżultati li jistgħu jiġu evalwati u li jistgħu iwaslu għall-akbar suċċess. Għalhekk, x'inhi l mistoqsija li aħna saqsejna lil nafusna ftit ilu u li għadna nsaqsu l nafusna fil kuntest tal-arbitraċ budgetarju nafu lill l-Unjoni Ewropea m'għandix riżorsi limitati Kull stat anki dawk l-aktar ġenerużi illi appoġġaw il-politika federali Ewropea, kustat jaf illi għandhom joqogħdu attenti għal kull ċentezmu u għalek f'dan li apparti ġifieri mill-pożizzjoni ta' prinċipju jidu nħarsu lejn ir rizorsi budgetarju kif huma organizzati dawk fl-Unjoni Ewropea. Issa minn moħħi jidher li li għana żewġ blokki ta' rizorsi budgetarji li jissamma ħafna dawk li għandhom xaqsmu mal-koezjoni, il-fondi għal-politika agrikola, meta taħsbu fuq ir-riappropriazzjoni tal-flejes għadin nażmu għanek fuq 35% tal-akbar rizorsi budgetarji Itħassib tagħna fil-Presidenza huwa naċċertaw li aħna maħniex ħankunu qegħdin noqogħdu nidħlu f'arbitraġġ illi wassal għal riżultat illi ehm, itellef l-istabilità tal-Ewropa u għalhekk kien fil-kontribut tiegħi fit-tweġibiet tiegħi nixtieq infakkarkom illi hemm għan għan budgetarju wieħed mhux bil-fors ħej kontradixi għan budgetarju ieħor meta inti tipplementa l-politika koeżjoni din hija parti eh, integrali mill proċess strateġiku mingħajr nerġa' ngħid ma niffokaw fuq il-politika ta' koeżjoni weħedha bħala strument strateġiku. Ovvjament hemm bażijiet separati għal politika ta' koezjoni l-arbitraċċ allura. Mux ħajkonna tweċiba definitiva qabel 2011 ma jdu nħarsu li kif ħajit kompla dan e, dibattitu anke fid-dawl tal-pjanar futur. Mintum tista' tejnuna li xirwol ta'kom u li ikolkom e, approċ dinamiku ta' offensiva u u għaminnu illi dan l-involviment li semmejt qabel u rrit nerġa li hissa Tina l-impressjoni li fil-bidu mus se jkun faċli għax jekk inti involvi l-awtoritajiet lokali li waġġa tittamel huwa li fam eżattament ħajgwadanjaw daw minna ħaġa. Imbagħad tittat il-garanzija illi l-istrutturi ir-reġjuni irridu jarfu li l-autoritajiet lokali ta' kif ma jistgħu jiġu involuti x'jistgħu jistennew mill dal involviment tagħhom mingħajr ma ituhom l-impressjoni illi minn dak il-qoddim jistgħu jintalbi għamlu kollox. Imbagħad saqsawna dwar il-popolazzjoni li qed tixxieħ ukoll. Din hija sfida demografika biss konnotazzjonijiet territorjali. Ħantikom l-eżempju ta' dan il pajsa qed niltaqgħu fih illum. Brussell Demografikament, Brussell qed jiċkien. Flandria eh, eh, qiegħda tixjieħ b'mod rapidu, imma l-Walonja wkoll qiegħda tixjieħ ma b'mod inqas rapidu. Pajjiż daqshekk żgħir jista' jkollok iġifieri, pajjiż daqshekk żgħir jista' jkollok reġuni differenti li jvarjaw. U l-Unjoni Ewropea fil-politika sa' taħat tagħha trid dan konsiderazzjoni dil ħaġa. Għalhekk din il-popolazzjoni li qiegħda tixxieħ hija waħda mill-isfidi l-ġodda flimkien mal-iżvilupp rurali u għalhekk dana hija waħda din hija waħda mitħassib ewlieni tagħna aħna rridu il-politika ta' koezjoni tindirizza dan it-ħassib fuq l osma ta' politika kollha dan irid jiġi ikkonsidrat ukoll fuq livell reġjonali. Issa. Il-Komissjoni ħat għamil proposta biex nirrivedu il-regolamenti finanzjarji. Din għadna kif smajnija bija dil-ħagġa u l-kollega tijaj li huwa ministru tal-Budget ħajkun qiegħed jistudja dil-ħagġa. Fuq il-politika reġjonali jidher li hemm opinjoni komuni fuq il-ħtieġa li ntejbu l-monitoraġġ u l-verifika li xek ħan fuq il-kredibilità l-unika mod kif nistgħu nagħmlu dan huwa li ntejbu s sistema ta' spezzjoni. Sewwa ħafna tajt is-Sinjura President issa nagħlqu d-diskussjoni x'anke l-ewwel. Thank you, Madam Chair. Firstly, apologies, I had to take a... Grazie, Signora President. Skużoni, l-ewwel natrit nitkellem, kien hemm telefonata x'kien hemm nies li inqatlu f'inċident f'pajjiżi, tminja minn nies fil-fatt u kelli nitrattat il-ħaġa. Fuq il-politika reġjonali ftit ilu kont f'Mannheim bilajn li niffinanzjaw Baxħata kħet għadha mill-laqwa esperjenza fis-sena tiegħi fil-politika fejn rajna l-intraprendituri, eh, innovazzjoni. U nittamel dan din li finanzjament kompli għaddejja f'Manheim u fis billi toħra fl-Unjoni Ewropea fuq pajjiżi issa. Jien għadni qed nipprova nifhem kif ir-reġjuni jiġu klassifikati sa fina dawn huma arbitrari u artifiċjali. Għandek il-vant u l-ponent u partijiet tal-vant u l-ponent li għadin fl-imkien u partijiet li għandhom bżon ktar finanzjament biex qed joħduh. Mbagħad pass bħal Limerick per eżempju illi huwa ehm, pjuttost fqir xorta ħaj kollu ħajkun hemm finanzjament f'Galdrek li huwa post iżjed sinjuri ma fl imerik le. Nasab li kun għajak jikun iffokaw fuq il-konsekwenzi minn flok fuq reġjuni arbitrari u artificiali li għalija ma jagħmlux sens u ma nasab li li għahat ma jagħmlu sens. Grazzi. Madame Okoni, please. Signora Presidente, zis kollegi. Jiena sur Ministru, rajt li għalik il-politika ta' koezjoni hija priorità presidenza ta'kom napprezza l-fatt li intom għattu illi hija żieda indispensabbli għall iżvilupp ekonomiku u mhux kompetizzjoni miegħu. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi jadin, din, jiena dejjem iddefendejt il simplifikazzjoni tal-amministrazzjoni, il simplifikazzjoni tal-proċeduri marbuta mal-fondi strutturali. Din hija waħda mill-isbaħ politiċi tal-Ewropa li xija bbażata fuq is-solidarjetà u timmira lej koeżjoni reali, soċjali u territorjali. hija wkoll politika illi turi x'inhija l-Ewropa ċittadini tagħna. Kien hemm ħafna elezzjonijiet fejn vera marru ftit nies jivvutaw u dan juri kemm iċ-ċittadini tagħna ma tantx jifhmu l-Ewropa. Il-politika ta' koezjoni tejnom jifmu iżjed għax għandna l-innovazzjoni, il-ħolqien ta' impjiegi. Id-dossiers però li għandhom xaqsmu ma' politika ta' koezjoni huma komplikati wis u għalhekk jagħtu pressjoni ħażina ta' din il-politika. Nieħdu ċiżin jieħdu pressjoni negattiva ħafna x dokumenti u huma wis wis komplikati u tqal. U għalek nishtiq nishbikom l-attenzjoni għal din il-ħagġa, naħseb li simplifikazzjoni tal-burokrazija għandha tkun priorità u din il-proċedura t-ġabdiet fil-fat fċertu rapporti li ġew adottati fil-bidu tal-Parlament. Imbagħad kif fatt il-politika ta' koeżjoni hija waħda mill-isbaħ politiċi tal-Ewropa, però hija f'periklu. Nafu il-kol kemm aħna li dan huwa minnu issa qegħdin nisimgħu wajdut illi ħa ikun hemm proġetti illi ħajjiġu kanċellati bħal pereżempju politika tal ta trasport parallel ta' impjiegi paralleli proġetti ISF. E X'inhi l-attitudni tagħkom għal dan kollu? Kif ħat reagixxu għal dawn il-punti u jiena mort fil-laqa fuq il-housing, ġud organizzata fuq housing f'Toledo u dar l-istati membri kollha kienu jafu kemm huwa kruċjali fl-Ewropa illi kollna proġett ta' housing soċjali. Issa inti kif tara fis-sitxur li ġejjin din il-ħaġa? Grazzi, Signora Anconi. Merci, Madame President. Grazie ħafna, Signor President. Mr. Kelly, l-ewel net fuq il-limiti. Aħna, ressaqna diġa smajna din il nusasja b'tlet modi differenti l-lum. F'termini ta' aggregati, ġifiri l-lim aggregati ser jippermettuna illi niddefinixxu it-tkabbir hija GNP hija biżejjed hija indikatur tajjeb, ovvjament aħna jridu nevolvu mhux biss eh, f'termini ta' makro, termini makroekonomiċi. Hemm imbagħad it-tip ta' azzjoni, hija tip ta' azzjoni li aħna ser nieħdu taħt il-politika ta' koeżjoni illi tilħaq il-limiti tagħha u li titlab iktar eh, azzjoni u involviment. U t-tirat punt kien iva forsi dawn il-limiti li jitress u xifti, jiċqal u xiftit. Meta aħna konna nitkellmu dwar il-fenomeni tal-inklużjoni tal-politika urbana u metropolitana, forsi idu naraw jekk għandix nikkonsidraw il-limiti territorjali mill-lat astrat. E, distretti e, u rridu nkunu ktar prattiċi hawnhekk, urridu naraw anka xi permettilna illi nersqu lej limiti iktar trasparenti, iktar ċari sabiex nindirizzaw il-problemi u s-sors tagħhom li bliet forsi xuħut minnam ikunu il-bot minn xurxin, pero ikunu li fejtru l-indikaturi ta' zvilup taħħa. Ġifiri naqbel li dan kollu rridu nikkonsidraw, rridu niddiskutu, l-lum bdejna u sar nispiċċaw għamnek. Ma tkien hemm il-kwistjoni ta' simplifikazzjoni. Fama kontet qed ngħid. Naħseb illi waħda mill-iżvantaġġi tal-politika tagħna illi din hija ta' misteru għal ħafna partijiet li suppost huma involuti. L-esperti illi qed jimplementaw dan kollu huma persuni b'talent kbir, però naħseb jekk ser naħsbu għal futur iridu naraw kif tista' tiġi implementata b'modi differenti. Intom għandkom il-qawwa tal-inizjattiva batem il-kunsill li għandu rwol daqstant ieħor importanti u flimkien huma jridu jaraw kif jgħin jisaxħu il-proposti illi jisimplifikaw is-sitwazzjoni. Tista' tkun il-leġislazzjoni, tista' tkun regolament. Irridu kol natu ħajja lil ċertu kontradizzjonijiet ukoll. Eżempju, iktar ispezzjonijiet u iktar monitoraġġ, però iktar semplifikazzjoni. Però din hija diskussjoni li tisseħħ il- komplessità tas suġġett ma jfissirx li l-monitoraġġ u sistema fija nifisa tkun waħda komplikata. Meta niġu biex nimplementaw nużaw il mekanizmu dan irid ikun wieħed verament dirett u faċli. Hemm bżonn ieħor li għandna nieħdu konsiderazzjoni qed nirferi għal bżonn għal diskussjoni dwar kif eh, ir-reġuni u l-komunitajiet eh, fuq livell lokali jilqaw dawn id-dispożizzjonijiet li aħna nkun qed nadottaw is-simplifikazzjoni titlob informazzjoni. U informazzjoni ċara. Dawn huma żewġ elementi li jistgħu jgħinuna sabiex niksbu suċċess. Grazie ħafna għal dan l-iskambju ta' ideja ta' diskussjoni għaliex konna f'pożizzjoni li res u kustjonijiet mifruxa ħafna li huma importanti ħafna l-kollegi tagħna għal dan il-kumitat u li uh, nixtieq ningrazzjawk tal-li parteċipajt f'din id-diskussjoni. Fissam il-kollegi, aħna t-nittama għall kooperazzjoni tajba mal-prezidenza li naraw kawnek prezenti li Eh, kun eh, mirrida li anka rappresentanti tal-Komitat Reġi jkunu mistiedna għallaqat marbuta mal-politika ġejjina. Naħseb illi eh, issa nistaw verament nikkonkludu din il-parti u nirringrazzjaw bil-qalb lill-Presidenza. We are, uh, thank you also the colleagues from Hungary. And... Grazzi u koll il-kollegi tal-Ungerija. Ovvjament, de intom dejjem mistiedna għal kull darba li tixtuq tiġu. Eżis kollegi, sanna l-ħin tal-votazzjoni. Nishti illi niverifikaw jekk il-karti tal-voti ux għetti jahdmu mod tajjeb mela ħan nipruvaw ħan għamlu Eh, test ta' sistema, għan niftħu sistema, ziz kollegi, nistaw nifuta. Not everybody voted. Yeah, I think the vote is closed and it looks... Votazzjoni malluqa, tider li sistema taħdem tajjeb. Mikrofon għal-kellim. Mela, għanna delegati li mandux il-kard u se nimxu għal l rapport marbut ma' sospensjoni temporanja tal- Customs tariffs, tariff duties fuq l-importazzjoni ta' prodotti industrijali tal-Madeira u l-Azzores favur kontra attenzjonijiet adottat. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet adottat emenda tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet mod tajjeb ħanaddu għal vot elettroniku għal labbot abbozz ta' leġislazzjoni għal riżoluzzjoni votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. 38 favur, astensjoni waħda u voti ieħor favur mela 39 favur. Grazzi ħafna. Punt seba eh, fuq l-agenda sullu ħan pospona il-votazzjoni mela naddu l-punt minja rapport dwar l-Integrated Maritime Policy. Hawnhekk eh, kena 34 emenda saqna lej kompromessi u għanibda blaw ewel kompromess dawk li huma favur. Kontra? Astensjonijiet għaddit. Emenda tnejn. dawk li huma favur. Kontra? Astensjonijiet ma taddix. Kompromess erba' dak li ma favur kontra astensjonijiet taddi emenda seba dak li ma favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda 8 Mr. Angorakis. Grazzi ħafna, Signor President. L-emenda minna ħatijaj hija kompatibbli mal-komplement tat-test, hekk naħsibha jien. Walek nixtieq illi eh, dan jitresa għal-vot. Għaw minnu kontra? Mella, ħan votaw għal-emenda 8 dak li ma favur. Kontra? Astenzjoniet. Ma taddix surangurakis. Emenda disa. Favur? Emenda disa favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Emenda 10 favur kontra taddi. Emenda 11 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Tini kompromess dak li ma favur kontra astensjonijiet taddi. Mela, kompromess tlieta dak li huma favur kontra astensjonijiet aċċettata. Emenda 17 dak li huma favur kontra Astenzjonijiet. naħseb li aċċettata ħatna xċeqi verifika, tajjeb, mela, għaddattata. Emenda 21, dak li ma favur, kontra, assenzjonijiet, għaddattata. 22 favur, kontra, assenzjonijiet, għaddattata. 23 favur, kontra, assenzjonijiet, nasab li għaddit. Nista' niverifikaw, ikonna nużaw il-magna l-darba mela nużaw emenda 23, nab nivota fuq emenda 23, votazzjoni miftuħa, votazzjoni malluqa. 30 favur, 11 kontra, astensjoni waħda, 42 eh, eh, vot, mela. Kompromess, emenda 25, favur kontra, astensjoni jittaddi. Kompromess. Sitta favur kontra astenzjonijiet adottata. Menda 34 ġir tirat mela votazzjoni fuq l-opinjoni finali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 39 favur. Vot kontra u zewċ astensjonijiet. Mela. Mela, l-votazzjoni l-esta. Grazzi ħafna għal-votazzjoni minna ħatakom naddu għal-punt disa fuq l-agenda li huwa rapport fuq il-xogħol tal-grupp ta' ħidmu fuq il-futur tal-politika ta' koezzjoni. U biex nfakkarkom il-koll F'Novembru fil-bidonet is-sena li għaddiet il-Kumitat Reġi kien iddeċieda illi jiniedi dan il-grupp ta' ħidma aħna xtaqna li kunem segwitu għal grupp għaxol jisir fil-grupp tal livelloli taħt l-auspiċju tal-Komissjoni marbut mal-politika ta' koezjoni u anka sabiex ikun hemm preparazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet għal kumitat reġi dwar kwistjonijiet li huma importanti mill-lat ta' deċiżjonijiet għal politika ġejjina tal-koeżjoni. Sissa kellna ħames laqat u fil-laqat kollha kellna skambji ma' uffiċjali tal livell li minna tal-Komissjoni illi kienu għati rapportaw fuq il-diskussjonijiet li kiena fil-affas tal-grupp ta' ħidma tal livell li u anka fid-DG Rigio. Aħna wara l-laqa qassamna lill membri tal-Komitat Reġġi il-minuti ta' dawn il-laqat u xaqt ngħid illi kena riżultat ta' dawn uh, ix xur ta' xogħol ta' diskussjoni, dibattiti u negozjati. Inħarġet position paper li kienet ippreparata minnaħa tal-grupp ta' ħidma marbuta mal-politika ta' kozzjoni futura. U ovvjament hemm lista miex lista finali dwar punti li huma ta' importanza u li riflettu wkoll il-pozizjonijiet tal-gruppi politiċi ta' dwar il-politika ta' kozzjoni għal wara l-2013 dawn huma l-kwistjonijiet li kif nista' nifhem jien sabu qbil waslu għal qbil bil gruppi politiċi m'hemmx għalfejn idħol f'ċertu dettalji bħalissa aħna ddiskutejna se niddiskutu din il-karta wkoll Diskutejna dan id-dokument fil-laqa tagħna tal-21 ta' Ġunju u l-ġimgħa qassamna wkoll il- eh, il-minuti eh, sabiex nigżbu appoċ minnaħa tal-komitat sħiħa. Għalhekk xtaqt ndur fuq il-komitat u nara jekk jistgħu xilqaw dan id-dokument. Inti tixtieq tappoġġi jew tixtieq intervjeni tistaqsi s-sinjura Hubner, is survan l-isteroj. Naħseb ikun tajjeb li nagħtu daqs informazzjoni. Inti tajna informazzjoni meta kien hawn ħafna nies li kienu għadhom ġejjin hawnhekk. Eh, inti dwar dan tkellimt eh, dwar eh, kif eh, ser nippreżentaw l-plenarja dwar id-data u forsi tista' tirrepeti din l-informazzjoni peress li fil-ħin li kont tgħidha Dalgħodu kienu għad ħafna nies li qed jaslu fis-sala. Mela dalgħodu jiena fil-informazzjoni minn ħaddieħor tajtkom informazzjoni dwar deċiżjonijiet li ħadna fi Strasburgu fejn deċidejna illi se jkollna kwistjoni il-mistaqsija orali lill-Kummissjoni marbuta mal l-lini eh, gwida għaw l-annin marbuta mal-politika ta' koezjoni futura u aħna xtaqna li dan id-dibattitu marbuta ma' din il-mistoqsija isseħ fl ewel sessjoni ta' fl-ewwel sessjoni ta' Ottubru u li anka jkun hemm abbozza riżoluzzjoni, segretarjat se jkun qed iqassam qabel il-laqa straordinarja qabel is-6 ta' Settembru l-abbozz ta' riżoluzzjoni li se tkun qed tirrifletti eżattament il-position paper li se nkunu qed nappoġġaw illum. Aħna zajna din il-position paper bħala l-kontenut ta' rezoluzzjoni illi aħna wkoll nixtiequ li nivutaw fuqha bil-ħsieb tal-mistaqsija orali li aħna nixtiequ li inresqu fis-sessjoni ta' Ottubru. Dan huwa l-ħsieb dwar kif nixtiequ nagħmlu użu mill-position paper, però din il-position paper se fl flimkien ma jitra minna ħatija lill-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-President tal-Parlament Ewropew u għall-inqas uh, l-Komissarju Han u din ser tkun ippubblikata wkoll fuq is-sit elettroniku tagħna sabiex tkun disponibbli anke fuq b'mod pubbliku għal dawk kollha li jżuru is-sit. Intom ukoll mistidna sabiex tużaw din il-position paper sabiex tipromuovu l-opinjoni tagħna Eh, minna ħatakom mbagħad għall-oqsma li taħdmu fija? Sur Lamber? Pożizzjoni formali li aħna naċċettaw din il-position paper nħabba xoll li sar u anka diskussjoni li kienem u għabbaż ta' din il-proċedura jista' jkonna fil-bidu ta' settembru forsi l-possibilta li konna mendi dwara jew Din għandha tkun rezoluzzjoni formali li tiġi aċċettata minna tal komitat Reġi ġifiri kollox li ikun maħdum b'mod miftuħ sabiex nilħu konsensus politiku għat naħsbu kol dwar id-dibattitu fil-plenarja. Ġifiri, jekk aħna nkunu nafu l-proċedura u kif ser naħdmu naħseb li huwa xiraq li kulħadd ikun informat sew. Mela, għanna nimxu ma' din il-proċedura u ma' nillimitaw il-ħatt fl-opinjoni tijaw b'din il-proċedura għalix issa f'settembru rridu nimxu passiħor. Fis-6 ta' settembru li ikonna diskussjoni għabbażi tal-abbozz tal rezoluzzjoni li ser jinħareġ minna naħat ta' segretarjat li jibda l-position paper f'riżoluzzjoni hemmhekk se jkun il-moment tal-emendi. Mbagħad ikun hemm it-tieni sessjoni ta' Settembru, ġifieri fis-6 ta' Settembru ser niftħu il-possibilità l-emendi bil-skadenza t tieni sessjoni ta' Settembru. Is-sur Angurakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σημειώσω το εξής όπως... Grazie ħafna. Palma tafu. Aħna kena riservi tagħna dwar dan id-dokument, aħna għadhom ριζέρβι dawn ir να għalina. Ma nafx kif δονότα τα nota ta' dan, però jiena naqbel mal-proċedura li qed eh, tipproponu, però nistaw kol naċċetta li l-emendi nlessaqom settembru meta jkun hemm diskussjoni naħseb li l-pożizzjoni komuni naħsbu nas u importanti illi din il-pożizzjoni tkun konsiderazzjoni wkoll il-riservi li hemm sabiex tkun dokument anke validu għall-Kummissjoni. Grazzi, xtaqt infakkar lil kulħadd illi Is-Rangorakis ma deċida li ma jparteċipax f'dan il-grupp ta' ħidma. Inti ma kontx prezenti fix-xogħol li sar. Ma għalek ma sar tkun għat tiffirma din il-karta, pero inti xorta għada minn dan li tresa l-kommenti tijak settembru. Sur Godmanis, dan mhuwiex dokument tal-komitat għaliex kieku rrit jiġi votata hawnhekk. Ma dan ma huwa blebda mod e, dokument għal komitat u għaxxol tajjeb li sar imma mm, xed ngħidu bendors ġifieri napprovaw jew narfuh il-kontenut eh, imma dan mhuwiex dokument tal-komitat. Inti qed taħdem f'grupp ta' ħidma mbagħad qed tgħid li kollox ġi aċċettat u li tiġi aċċettat mill-kumitat. Nistgħu narfuh ix-xogħol li sar jista' jiġi pubblikat fuq is-sit elettroniku, però mhuwiex dokument tal-kumitat għaliex kieku dokument tal-komitat li dun nivvota fuq kull linja tiegħu ma nistax naċċetta dan id-dokument. Skużani ħankun daqseg diretta ma naħseb mela ma sarx ix-xogħol fil-grupp, ma minx ix-xogħol tiegħek fil-grupp ta' politiku tiegħek għaliex aħna konna ftehmna illi ser ikun hemm ix-xogħol fil-grupp ta' ħidma. U mbagħad il-koordinaturi politiċi ser ikunu preżenti Umbat inqabel ukoll li ikun hemm dan il dan din approvazzjoni dan huwa dokument mhux dokument tal kumitat imma li huwa approvat minnaħa tal-kumitat u li ntlaħaq bil dwaru mill-gruppi politiċi kollha jiġifieri dan huwa dokument li għati rifletti l-opinjoni tal-membri tal-Komitat Reġi. Ma nafx eh, xkien ix-xogħol mela tal-koordinaturi politiċi. Mela jekk dan ix-xogħol ma sarx. Mela. Nistan nara li dan il-dokument ġi approvat minna tal-Komitat għabbażi ta' xogħol li sar fil-gruppi ta' grupp ta' ħidma. Aħna nappoġġaw l-idea li f'Settembru jkollna l-emendi għal dan id-dokument u mbagħad li nippreparawha bħala riżoluzzjoni illi mbagħad issaħħa l-pożizzjoni tagħna meta nkun qed ninnegozja mal-Kommissjoni. Aħna nappoġġaw dan id-dokument aħna minn għax-xogħol tagħna fil-grupp ta' ħidma orizzontali permezz għad diskussjonijiet illi aħna konna qed eh, niddiskutu mal- grupp ta' ħidma ta' koezjoni. Mela, jekk ma' ħadd li jixtieq intervjeni, nista' nifhem illi dan id-dokument ġi approvat minnaħa tal-maġġoranza tal-membri. Sur Lambert, naħseb ikun tajjeb il ikun tajb li din il-proċedura titniżel bil-miktub ħalli dawk li għadhom ma femmux eżattament x'inhu dan id-dokument jifmu li dan dina huwa dokument bażi qed naraw id-dokument u mbagħad f'Settembru naħorġu pożizzjoni għal riżoluzzjoni u mbagħad kulħadd jagħmel xogħol politiku tiegħu u mbagħad eh, nimxu minn hemmhekk forsi dan kollu sa nagħmlu bil-miktub sabiex niċċaraw anke ċertu dubbi li tqajmu. Ma jekk joġobkom eh, bil-miktub, u mbagħad nistgħu naċċettawh. All I, all I want is just to be able to say that the vast majority of the people endorse the... the Naħseb li xorta waħda nistaw nejdu li l-maġġoranza t-japprovaw dan il-dokument li t-lesta minnaħa ta' grupp ta' ħidma. Mela, dan nistaw nikonkludaw, nikonkludaw grazzi ħafna, naddu għal punt 10 fuq l-agenda sur Lazlo Surjan. Mux jataw, mela, s-sar namlu. Għandkom id dajakkux ġej sur Surjan? Mhuwiex hawnhekk mela jekk tippermettu li niposponu punt 10 sakemm is-sur Laslo jasal u ngħaddu għal punt 11 fuq l-aġenda tagħna illi hija konsiderazzjoni ta' abbazz ta' opinjoni li eh, ġiet ippreparata dwar simplifikazzjoni tal-implementazzjoni tal-Research Framework Programs. Xtaqt ngħaddi l-kelma li kollega s-sur Kadek. Aziz kollegi, ser nisma nisma wassa l-sur kadek dwar l-opinjoni tijaw. Xaħ kollegi. Grazie ħafna, Signora President, kollegi. Wara l publikazzjoni tal komissjoni Ewropea tal-Komunikat fuq l-implementazzjoni tal-programm AFAS għal riċerka u l-iżvilupp, il-kollegi tagħna minn itre rridu jfasslu eh, rapport fuq inizjattiva propja fuq dan is-suġġett u din huwa importanti ħafna xil-laqgħa tal-Kunsill f'Ottubru ħadd permettina li nagħtu skambju ta' informazzjoni u għalhekk huwa importanti li l-Parlament jagħti l-pożizzjoni tiegħu mod sod. Is-sur Misinjura Carvalho hija l-rapporter fitre u l-votazzjoni ħasseħ f'Settembru fil-plenarja u f'Ottubru wkoll. Aħna rridu nissottomettu opinjoni u għalhekk jiena sodisfatt qoddimkom l-abbozz opinjoni tiegħi. In konklużjoni ħandaħalhom bħala forum ta' emendi biex bekk l-opinjoni tirrifletti bisħieħ il-punti di vista tal-Kumitat Reġi f'dan id-dibattitu. Ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni għandhom ruol importanti ħafna x'jaqdu biex nilqaw l-sfidi u l-għanin li qed jaffaċċaw tafaċċa l-Unjoni Ewropea. Irridu nistabilizzaw il-tkabbir ekonomiku, nħarsu l-impigi u nħarsu l-ambjent. Dawnu huma kollha parte mill-programm iżda anki l-istrateġija tal-2020 qed tikkoraġixxi li jkun hemm riċerka u innovazzjoni. Irrid ikun hemm ħafna strumenti u għandna strumenti disponibbli biex inħaġġu r-riċerka u l-iżvilupp. Hemm li alloka iktar minn 50 biljun euro biex ikun hemm attivitajiet ta' riċerka fundamentali u riċerka ta' żvilupp bejn l-2007 u l-2013. U għandna biljuni ta' euro li qed jitlu f'proġetti ta' riċerka fir-raġuni. Kemm huma effettivi dawn il-proġetti? Dan jiddependi fuq eh, kemm jimxu tajjeb mal-proġetti, il-proċeduri jkunu ħafna twal u għalhekk ma nistgħux nilħqu dawk l-attivitajiet li jeħtieġu l-flessibilità u għalhekk huwa diffiċli li nsarfu frott eh, eh, xogħol ta' dawn il-proġetti. Rridu nsemmu wkoll seba programm afas proposti biex bekk ikun hemm metodi ta' kontabilità fuq il-livell nazzjonali u fuq il-livell Ewropew li jiġu armonizzati, irridu naqsu l-ispejjeż medji kemm jista' jkun u fl-aħħar l-introduzzjoni gradwali ta' finanzjamenti bbażati fuq riżultati. Jiena nilqa' dawn il-proposti għaliex naħseb li jistgħu jippermettunna li tagħmel aktar faċli li nagħmlu proġetti fil-programm AFAS. Minkejja dan is-simplifikazzjoni tal-istrumenti ta' Reċerka u l izvilup madwar l-Unjoni Ewropea jeħtieġu wkoll eh, punti ta' kjarifika u jena lek ressat rekomendazzjonijiet bbażati fuq l-esperjenza mal-politika ta' koezjoni. Nixtieq ngħid li seba' program AFAS u l-fondi strutturali Njamlu l-almu li nilħqu l-anijiet ekonomiċi tagħna u għalhekk irid ikun hemm armonizzazzjoni ta' dawn il-politiki differenti. Fl-opinjoni tiegħi jiena qed nilqa l-aspetti tal-politika reġjonali u s-semplifikazzjoni tas-seba' programm AFAS. Il-komitat tagħna bosta drabi dibatta fuq il-ħtieġa li narmonizzaw il-politika ta' kozjoni diskutajnih dan qabel rridu nidħlu aktar fid-dettall fuq din analiżi e kif qed inħejju ruħna għal perspettivi finanzjarji ta' wara l-2013. Rridu nżidu trasparenza l-effettività tal-fondi u niżguraw li jkun hemm sigurtà legali għall beneficjari Issa meta naħsbu dwar dan, irridu naraw li nagħtu ħarsa lejn il-prassi tajba tal-fondi strutturali, u lekin sejjaħ lil dawk li tiġestu s-seba programm qafas biex jisperaw ruħhom minn din il-kodiċi ta' prassi biex irresqu l-qoddim ir-riċerka. Il-politika ta' kozjoni wrid li hija effettiva u tista' tiġi trasposta l politiki oħrajn fejn hemm fondi li jiġu allokati l beneficjari Jekk insegwu l-istess loġika, jiena lek nappoġġa l-konklużjonijiet tal-kollega tar-rapport ta' Sur Nisterroj biex naraw sinerġija bejn programmi differenti biex nifinanzjaw riċerka l iżvilupp u innovazzjoni. Hemm ħafna strumenti differenti li ħarsu lejanijiet differenti jekk rridu nkunu effettivi rridu naraw li nħarsu lej flessibilità bejn il-programmi qafas u l-fondi strutturali, din hija ovvja rridu naraw li jkun hemm kofinanzjament tal-fondi strutturali biex bekk ma jkunux miftuħa l-finanzjamenti ta' strumenti komunitarji oħrajn. Ma rridx nerżommu lura fuq dan il-prinċipju għax naħseb li tħaffef il-ħajja l-beneficjari. dan kollu jiena nħoss li jaħjar li nieħdu aktar profitt mill-flessibilità tal-leġiżlazzjoni fejn nistgħu ndaħlu strumenti differenti għal proġetti komplementari, anke kum proġetti mbagħad ikunu differenti biex bekk nkunu nistgħu nappoġġaw programmi ta' riċerka jinħarressa emendi fir rigward ir-regoli ta' auditjar għal fondi strutturali u għal programmi AFAS. Dan jiżgura li jgħin l-beneficjari biex jtejjeb is-sigurtà legali u jista' jfisser ukoll l innaqsu rata ta' żbalji fit-tfassil tal-proġetti. U din hija kwistjoni importanti ħafna. Is-seba' programm AFAS u l-fondi strutturali bbażati fuq prinċipji ewlenin bħal pereżempju l-kofinanzjament u s-sobija Din hija rekwiżit importanti ta' manager tajjeb u aħna rridu li l-prinċipji jiġu rispettati fuq meta twila ta' żmien. Fil-Kumitat Reġi aħna nafu li s-suċċess tal-politika reġjonali bbażata motawlini fuq imsieħba differenti li jkunu affidabbli f'termini finanzjarji fi żminijiet diffiċli bħal dawk li għaddejjin minnu bħalissa ta' reċessjoni ekonomika nixtieq infakkar li l-kofinanzjament għandha tibqa' ir-regola u li għanna naqsmu fl-isforzi tagħna, għalekin sejjaħ eh, fuq l-autoritajiet ta' ġestjoni ta' seba' programm AFAS biex iqisu il-prinċipji ta' tmexxija tajbin li kienu memuża ma' s-saċċess tal-politika strutturali. Iżda il-programm AFAS ma tantx huwa ċentralizzat fuq ir-raġuni meta mqabbel eh, mal-politika ta' koeżjoni. U għalhekk din hija loġika li xem għani differenti li t nprofaw nelħu. Iżda fuq level reġjonali dan huwa l-aqwa level biex e, jistimola li xerka l-iżvilupp u l-innovazzjoni minħabba l-prossimità tal-universitajiet, e, tal-awtoritajiet lokali, l-awtoritajiet, l-SMEs u fuq level lokali għalhekk tista' tiżviluppa clusters li joħolqu sinerġiji bejn il-partijiet kollha interessati Irridu nibdow l-ewwel bil-riċerka fundamentali mbagħad nistgħu tibqa' mexxin fuq il-prodotti kollha fuq is-suq. Issa rridu nitrattaw il-ġestjoni tal-seba programm AFAS u jina nissuġġerixxi li dimensjoni reġjonali lekin isuha aktar. Huwa vitali biex niddefinixxu x'inhuma l-anijiet tal-programm ta' seba' programm AFAS. Jiena nemmen li rid ikollu impatt konkret fuq l-attivitajiet ekonomiċi u tkattir tal-impjiegi madwar l-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux naħlu flejjes pubbliċi fuq proġetti li ma jistimolawx il kompetitività Jiena fl-opinjoni kon ngħid li seba programm AFAS qed jikkonċentra fuq proġetti ta' eccellenza u fuq proġetti kbar li jaġaġu tajba għaliex id-dinamiżmu ta' dawn il-proġetti ta' eccellenza għandha effett importanti fuq l-Unjoni Ewropea. U għalhekk irridu naraw x'progressar fuq livell xjentifiku. irridu jkun hemm approċċ ta' politika koeżjoni li tħares li jkun hemm żvilupp bilanċat madwar l-Unjoni Ewropea. U għalhekk il-koeżjoni territorjali tkun marbuta ma' immirar importanti ta' riċerka għalix il-gruppi ta' ċellenza ħajtejbu level fl-Unjoni Ewropea. Seba program għafa sirit jitejjeb il-kompetitivita u l-ċellenza madwar l-Europa. Fil-Kumitat Itre, s-Sur Njura Carvalho twassal approċ kemm differenti, jattajt li jemħasba mill-approċċi bazzati fuq riżultati u għanna jkun approċċ bazzati fuq xjenza jgħattajt li approċċu bazzat fuq rizultati jista' jkollu impatt negattiv fuq il-kwalità u riċerka li tittieħed. Din mhux naqbel 100% magħha għaliex jien iktar naqbel mal-riżultati u l-effettività għas-seba' programm qafas. Ovvjament irridu nsibu sinerġiji bejn il-fondi strutturali u l-programmi, iżda m'għandniex nikkonfondu dawk il-miri li huma kemm xejn differenti. Il-programm AFAS jiffoka fuq l-eċellenza iżda l-fondi strutturali jikkontribwixxu fuq il-kużjoni territorjali kollha u għalhekk irridu jitħarsu bħala komplementari. Issa, il-koll għanna l-opportunità biex nikontribwixxu għal din l-opinjoni minn emendi li l-kollega ħeresqu Nittama li dan huwa sinjal b'saħħtu li nibatu l litre u anke l-Kunsill u l-Kummissjoni. Nix nifakkarkom li din l-opinjoni titesprimi l-punt di vista tal-Kumitat Reġi u għalhekk l-emendi ridu jkunu speċifiċi għaliex inkella il-messaġġ tagħna jista' jiġi mdajjef jekk immorru lil mill tagħna u għalhekk kollegi żommu dan eh, żommu men ta' dan biex bekk nħarsu lejn id-dimensjoni tal-dimensjoni reġjonali. Jiena lest nitkellem magħkom biex nikonna approċċ kostruttiv għal suġġett li huwa tant importanti fuq livell politiku. Grazzi, issa niftaħ il-kelma diskussjoni is-Sur Gurmagis. Grazzi, President. Jiena niproponi li jekk natu ħarsa lejn il-proposti x'tista' tagħti jista' jagħti l-Kumitat Reġi għall-itre hija under deliverance, l-ewwel punt. Dan x'ifisser Fil-ħlasijiet fl-2010 din is-sena aħna qegħdin inħallsu għal riċerka 13% inqas u għalhekk iktar minn 600 miljun euro inqas għal riċerka. U fl-2009 aħna nħalsu 0.8% inqas meta mqabbel mas sena ta' qabel u fil-budget tal-2011 il-flejjes għar-riċerka ħajkunu inqas meta pjanati ma' dawk li kienem fl-2008. M'għandux taqsam xejn ma' l-impenji iżda mal-ħlasijiet u għalhekk jiena nipproponi li wieħed mill-punti ikun under deliverance tal-programmi ta' riċerka u tal-programmi AFAS għaliex huma impenji fuq il-livell reġjonali biex iħallsu għar riċerka. Zda fl-aħħar mill-aħħar dan il-flejes mhux qed jaslu għaliex mhux estil ma nistgħux niksbu dawn il flejes Dan huwa punt serju ħafna. U it net ma nafx xinwa għal-fema tal-kollegi iżda jiena nemmen li m'għandniex ebda koerenza bejn il- parti tar riċerka fil-fond soċjali u eh, firgwart il-fond reġjonali tal-programm AFAS. Mem lebda kooperazzjoni jiena staqsejt il-Kummissarju iżda laqqas biss rajt dokumenti li juru evidenza li hemm ċertu kooperazzjoni fuq il-flejjes li qegħdin jiġu mħalsa fil-fondi ta' koeżjoni, inkluż il- livell reġjonali u soċjali biex ikun hemm aktar riċerka, innovazzjoni u żvilupp taħt il-programm AFAS. U għal dinja waħda mir raġunijiet li dawn il-fondi strutturali u l-programm AFAS qed jitqisu bħala żewġ affarijiet kompletament differenti. Ċifri huma biss evidenza dawn iċ-ċifri li tajtkom, għaliex dawn huma żewġ punti serji li nistgħu ninkludu fit-tweġiba tagħna lill kumitat it-tre. Grazzi. Grazzi. Xaħtiħor ixtiq jitkellem? Signora Kadenbach. Iva, grazzi. Il-rapport u l-opinjoni tal-Komitat Reġi ħaġa importanti ħafna. Dawn huma fondi punti fundamentali li ħajkollhom impatt kbir fuq ir-raġuni u tkattir tal-impjegi, eċetera. U għalhekk ħafna drabi dan imur kontra x-xogħol ta' itre u l-pożizzjoni tagħhom. Irridu nistaqsu domanda oħra li minnaħ għandek ir-riċerka u minnaħ l-oħra għandek l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Ir-riċerka hija li ħaduża l-flejjes biex twassal għall-irfin. L-innovazzjoni tfisser li tagħmel flejjes għall-arfin u dan huwa xogħol li rridu nagħmlu għar-reġuni. Għandna bżonn ċentri ta' riċerka, iva, u dawn ħajkunu bbażati fuq ċentri urbani probabbilment fejn hemm l-universitajiet bħalma qal is-sur Kadek aħna neħtieġu aċċess għal riċerka għal negozji żgħar ukoll. Irid ikun hemm nindividwaw eżatt fejn eh, nistgħu nofqu l-inqas flus iżda ħafna drabi dawk li kollhom diffikultajiet huma l-laboratorji żgħar għalhekk l-approċċ bbażat fuq ir-riżultati jista' tkun problema għal l-SMEs approċċ bbażat fuq ir-riżultati tkun diffiċli, speċjalment jkun bazat biss fuq ir-riżultati u għalhekk fil-lingwaġġ tat-test irridu nqisu dawn l-affarijiet ukoll. Forsi ninkludu ftit iktar riskju. U punti ieħor nixtaq nagħmel jiena kont involuta biex nitkellem mal-promotturi u mal-negozjanti u joqodu lura ħafna drabi għaliex l-ispejjeż u l-burokrazija l lura u ma għamx biex jagħmlu riċerka. Jekk eżempju pereżempju ħanamel ħanuża computer huwa diffiċli biex nara xinu ma l-spejjes u ħafna drabi kolli nuża program ta' software zdid u kompjuter zdid biex namel dawn ir-riċerki. Dan mhux lantana wek. Iżda hemm affarijiet li fil-prinċipju nistgħu nżidu għalhekk nirringrazzjakom għal kooperazzjoni Grazzi, Mikael Toider. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grazie. Signora President, Iva, nista norbot ma dak li għalet is-Sinjura Kadenbach meta kienet titkellem dwar il-programmi ta' riċerka. Ħafna drabi nis jilmentaw dawk li jagħmlu l-applikazzjonijiet jilmentaw li speċjalment ir-riċerki żgħar ta' ċentrizzata riċerka jilmentawna li hemm problemi u għalhekk m'għandniex niċċaraw l-affarijiet iktar mir-rapport itre għanna ngħidu li forsi hemm bżonn ta' standardizzazzjoni tal-programmi tal-Unjoni Ewropea ħafna mill-applikanti għajduli li hija diffiċli wisq għalihom. Hemm wisq burokrazija biex resqu applikazzjoni. U għalhekk irdu niċċaraw li l-istess proċedura ta' applikazzjoni tapplika għal kulħadd, l-istess għafas irid jiġi adottat għal kulħadd. Ikunx ikun eh, l-każ jekk l-applikazzjoni tkunx taħt il program ta' riċerka, taħt program oħrajn, jew il-fondi ta' riċerka jew fondi strutturali. hija idea ideja xtaqt irressaq. Il-kollega li jmiss. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nirringrazzja Sur Kadek għal bozz ta' opinjoni tiegħu għal proposta terressa. Għandi ftit kummenti nixtieq irressa minnaħa tiegħi li imbagħad ħajġu tradotti femendi. L-ewwel nett Jiena nħoss li din l-opinjoni tittifoka fuq waħda mill-punti li hija priorità għalina għal perjodu ta' programmazzjoni li jmiss. Jiġifieri żieda fl-ammonti li tiġu allokati l-innovazzjoni f'ċertu oqsma bħal pereżempju l-iżvilupp sostenibbli. U b'mod speċifiku dak li għandux jaqsam mal-frankar tal-enerġija, l-sorsi ta' enerġija li tiġġedded u li nżidu l efficienza tal-enerġija fil-bini biex bekk dawn jitlu kol fl-implementazzjoni tal-rapporti u proġetti għal dawn l-anijiet. Naħseb li rridu naraw minn qabel xet jiġri fuq il-qasam tal-innovazzjoni. Għanna bżon innovazzjoni aktar aqlija u innovazzjoni aktar konkreta biex bekk naraw riżultati tangibli. Issa naħseb wasal iż-żmien li aħna nqisu dawn l-affarijiet kollha L-impatt ambientali sar importanti wkoll u anke l-impatt soċjali. Ma nistawx nifmu d-dinja ta' madwarna jekk il-xjenzi soċjali ma jiġux misħoqa kif bżonn u kif għandu jkun. Fi klim ieħor il-tibdiliet minħabba l-globalizzazzjoni li ħajkollhom effett fuq il-demografija. U dawn għandhom jiġu analizzati. L-lum qed nitkellmu dwar l-innovazzjoni u dan mill-ewwel għaddu għall-kumpaniji. Nasab li rridu attenti ħafna li jekk nifmu d-dinja tal-lum l-istoriċi u s-soċjoloġi għandhom rwol importanti x'jaqdu u m'għandniex ninsoħ jew ninjorawhom. Jiena nixtieq ngħid li r-rabta bejn l-integrazzjoni soċjali u punti oħrajn hija nieqsa Hija importanti li l-approċċ tagħna jassoċja l-kożjoni u l-iżvilupp fl-approċċ bħal eh, dak li hemm fil-proġetti soċjali fl-Ewropa, l-għana u lini ta' dawn il-programmi huwa li nappoġġaw l-iżvilupp u l-innovazzjoni f'pożizzjoni żvantaġġati u bliet żvantaġġati eh, Il-programmi ta' riċerka u l-iżvilupp għandhom jikkontribwixxu għal riżultati tangibbli bħal pereżempju li nżidu livell ta' taħriġ u edukazzjoni fl-Ewropa biex nejnu l-nis dajfa u vulnerabli f'dan ir reġuni Ma nistax namlu linji gwidi oħrajn sabiex innaqsu il-differenzi fil-bliet Ewropej, irridu nżidu wkoll eh, kemm ikunu attrajenti l-bliet l-bliet billi nżidu l-mobilità u l-aċċess għat-tamir, u għalek hemm ħafna affarijiet u xogħol li jrid isir. Ħarressa emendi biex nipprova ngħinek u nittama li dawn nistgħu nqiswhom. Għaliex jiena nħoss li r-riċerka bħala qasam illum hija xi ħaġa li irridu napoġġawha bisħieħ u jekk inti kollok il-ħin biżejjed irridu nivolavu il-ċentri ta' riċerka u anke s-soċjetà Franċiża ta' riċerka. Grazzi. Xan? Euh, iva, tista' terġa' titkellem mela. L-għara najt nixtieq ngħid proset l-Ellen. Rapport mod naħseb li l-idea biex ikollna din innovazzjoni bażata fuq clusters hija indispensabbli għax inkella nispiċċaw tkun mifruxa fuq zona kbira u issa kbir biss u ma tkunx applikabli. Imbagħad importanti wkoll is-soluzzjoni. Ħafna nis li applikaw għal finanzi fuq dan il-livell kważi kważi formatarti. Għaxek inti tkun taf kif tittaddi minna l-ħaġa bdur dur maħħa, Allura b'xi mod sal imma mil bqija diffiċli wis u taqta' qalb in-nies xaġa li tisir biex il-proċedura tiġi simplifikata mbagħad nagħtu l-messaġġ ukoll għal dawk li huma f'pożizzjoni li jagħtu l-flus biex jgħidu li m'għadux ikkumplika daqskemm kien qabel. U Ma jistax ikonna riċerka mingħajr innovazzjoni, dan jagħmel sens u ma ħajsarra fal-ġi tal-ħadd. Jista' jkun hemm każijiet ta' finanzjar ibbażati u imqasma b'tali mod biex iktar ma ta' twassal riżultati inti aktar tingħata flus u jekk ma ta' ħaġa riżultati mixtieqa tingħata biss parti mill-flus u mhux il-flus kollha. Ejdu nkunu innovattivi, noħolqu l impiegi sostenibbli. Di l-idea wara dan kollu, grazzi. Much there's nobody else kadek Għanġa tiħa li xtiq iskallem sur kadek tixtiq terġa twieġeb daw il misasijiet Iva, grazzi, signor President. L-għanet jina kontenta ħafna li qed nara li għaw daqshekk interess ħata l kollegi Mhix sorpriża di, però m'għandix dubju ħajkun naqdi u l-emendi. U jiena intrasferixxi dak li qalu mallum ukoll f'emendi. Li kustjoni ta' riżultati. din huwa punt li forsi jaqsamna jiddividina, pero din naraw kif nistaw eh, naċċettaw u anki ndaħluha b'mod li tikkuntenta kulħadd hemm ċertu punti wkoll li qegħdin fl-opinjoni, għandna rridu provaw dejjem insibu bilanċu kompromess dejjem hekk nagħmlu fir-rapporti u fl-opinjonijiet u grazzi ħafna minn qabel għal kummenti tagħkom bil-miktub. Iva, kollegi li rridu niddeċidu l-lum u hija data ta' skadenza. Jina edha niproponi 22 ta' lulju f'nofsinhar. Għaliex daħaj li tiġi adottat mir-reġi fis-6 ta' Settembru ġifieri tinsewx tibatu għanna ta' dik id-data l-emendi se ngħaddu għal xis x'issur Lazlow Surjan qiegħed hawnhekk u ndur mill-ewwel fuq sabiex ikun jista' jippreżentana l-opinjoni tiegħu fil-qosor. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Grazie, signor President, eżis kollegi. L-ewwel nett għandi daqsxejn informazzjoni x'ngħaddilkom. Fuq l-istatus preżenti għal-budget 2011. Ekko fin suppost għandhom kif finalizzaw l-opinjoni tal-Kunsill fuq il-proposta ta' kummissjoni ma dan masarx. sarx. U l-fatt li dan ma sarx huwa minħabba illi trattat ta' Lisbona daħal fis-seħ. Il-fattu illi minn kħaddi miex leġizlazzjoni fis-sens kif nifhmuha normalment. Xorta rridu natu l-Parlamenti Nazzjonali tmien ġimgħat biex jgħaddu l-kummenti tagħhom. Dan il-perjodu ta' tmien ġimgħat ma bediex. Minn meta il-Kummissjoni Ewropea għaddit il dokument bl-Inglis imma meta il-verżjonijiet kollha fl-isna Kolla saru uffiċjali traduzzjonijiet u danna sa riċentament għalhekk ma nistax nistennew u nippretendu opinjoni formali min-naħa tal-Kunsill qabel il-bidu ta' wissu. Danna mhux biforsa kollu ximpat kbir fuq ix-xogħol tagħna għaliex il-laqgħa ta' kowra perabli ta' ċara li kienet ġemma maġġoranza ta' żewġ terzi fil-Kunsill fuq din l-opinjoni. Għalhekk ħagħram bis deċiżjoni bil-miktub illi ħat tiġi firmata mill ministri tal-Finanzi. Mela din l-opinjoni jessa x'għandha l-estalina. Din hija ħaġa diskutuha u jiddispeċini ngħid li ma tantx ħajkun hemm affarijiet sbieħ. Għaliex, ovvjament, l-istati membri ħajjeżu bħala puntatlu id-diffikultajiet domestiċi tagħhom li jkollu affett doppju fuq dan il-budget. L-ewwel nettem nuqqas ta' flus. Għalhekk il-gvernijiet nazzjonali huma interessati li l-budget jonqsu kemm jistgħu. U t-tieni punt huwa wieħed li applika b'mod speċifiku għalina l-istati membri jgħidu illi mandomx il-finanzi li hemm bżonn biex jagħtu kontributi tagħhom lill-Unjoni Ewropea għalhekk ħajkun hemm inqas flejjes sena dieħla minn dawk li ġew proposti li hemm bżonn mill-Kummissjoni. Fil-kumitat tagħna aħna rridu infaslu opinjoni konsistenti għaliex Stati membri. Laqas mumma qegħdin jaqblu fuq kif is-sitwazzjoni qed jinterpretaw hemm ċertu pajjiżi bħal tiegħi l-Ungerija li jinsabu f-situazzjoni jibsa waħda qegħdin jajdu. illi jisibu jinstabu l-fondi għal din il-kontribuzzjoni partikolari xanna bżon tal-flejjes Ewropej għal għanijiet eh, ta' zvilup. Din hija pożizzjoni tal-Ungerija ma' pajjiżi oħra li jinsabu f'pożizzjoni jibsa wkoll għalhekk jiena nissuġġerixxi illi dak li għandu xjajt li għajt il-parlament fl-ħar mill-ħar aħna bħala reġi rridu nieħdu eh, pożizzjoni soda għas oriġinali proposti mill-Komissjoni qabel konna nejdu. Rridu marru lura għal PBD. Issa għanna terminologija differenti ma bazzikament għad nejdu l-istess ħaġa. Jekk li tilfu din il-ġlieda. Bħalissa għanna Weda minnaħa tal kunsin. biex jekk il-flejes għal fonta ta' ma jkunux disponibli l-Kunsil allura ħajemenda il-budget u jagħti risorsi biżejjed għal lanit tana. tagħna. Nistaq nfakkar lilkom il-gvernijiet nazzjonali illi fl-aħħar xhur din it-tip ta' soluzzjoni mista taħdem. Għalhekk jekk l-istati membri jagħtu biss jisottomettu biss il-ħtiġijiet tagħhom lejn l-aħħar tas-sena dawn ħajġu ħajqaw fuq il-budget tas-sena id-dieħla ek ġara s-sena l-oħra għal dawn budget trasferiti għal budget ta' din is-sena. Il-proposta ta' kommissjoni u maċċettabli għalina. Jina ħarissu kollin il-proposta tal-Kunsill u jista naraw li il-Kunsill l il kunsill Invest laħab naħsi tattiċi fil-ħidma tagħhom u ma għamlu ċertu tnaqis. Pero da tnaqis meta komparati mal-2010 xorta domjat u ammont ola. Dalla da kif tiġi dil ħaġa. Jek dan għandu jgħatat l-2010 da ma jkunx f'interess tal-Parlament biex jaqbel. għax inkella l-Unjoni Ewropea tkompli taħdem biss. Wieħed minn tinax tal-2000 tal-budget tal-2010 kull xar, għallek għaf l-interess tal-gvernijiet li naqblu. Pero anki jekk il-figuri tal-Konsilju kull daqxin iktar ola minn dak tal-2010, Allura il-Parlament ikun jista' jaqbel. U jekk nħarsu l-introduzzjonijiet tal-opinjoni u l-lingwi differenti illi tqasmu, tistaw taraw li hemm l-opportunità issa biex intom tresqu l-emendi. Jiena kont qed naħseb f'emenda illi jekk il-President taqbel Niproponi fl-aħħar minuta, li sif fl-aħħar minuta, ġdina tkun ibbażata fuq l-opinjoni tal-koordinaturi fuq il-proġetti pilota differenti u dawn ikollhom l-appoġġ ta' kumitat kollu. Għalhekk nipproponi illi namlu lista ta' dawn il-proġetti pilota. Abbażi tal-opinjonijiet tal-koordinaturi. Dana mux se jaffetwa l-fat illi proġetti pilota illi kunu sottomessi il koordinaturi mux se jkunu legalment vinkolanti, pero xorta waħda nishtiq ninnota illi ħtiġijiet kollha fl-imkien jammontaw l ħames darbiet iżjed minn dak li hemm disponibbli. U aħna għandna opinjoni dwar dan ħata tal-Kummissjoni. Għanna working paper li tnizza l-numru ta' avvenimenti li proponejna aħna, bat ovvjament da' najdu qabluħ kontra l-implementabilità il-paper li trid tiġi prodott maħruġa fuq dan mill-Kummissjoni, xogħol li tisir matul is-sajf. Jien għandi tama illi musa jkun hemm wisq proposti ġodda mresqa f'Settembru, imma jekk ikun hemm xi ħadd li jiddeċiedi li jagħmel dan. Allura kieġobkom Ippreżentaw il-paper tagħkom mal-arkem jista' jkun u li li personalment għax jiena nixtieq illi nwittitri għax-xogħol tal-koordinaturi. Signora President, dan juħodni nissa. Dan wassalni għatmim ta' l-opinjoni tijaj u l-koordinaturi ta' l-IPP u ma ta' l-opinjoni illi din l-opinjoni si rifletti l-opinjoni kollettiva tagħhom. Grazzi ħafna sur Skużawni li qed nitkellem ħafna llum. Bħala sodow tal-grupp tal-budget jira nishti nkun daċek ta' radikali mis-sur Surjan. Għalli xini proposta ta' konsil? Il-proposta jili innaqsu il-pagamenti għal-fondi u biex naqqas il- Mux għad nitkellem fuq allokamenti għawnek, dak għakunu zero, imma fil-pagamenti. Il-Konsil qed jipproponi li punt 1.075 biljun euro. Għalhekk jekk inħarsu lejn l-istruttura kif din hija naqsa, kull fond ħafna minnhom fondi reġjonali hemm miżuri sabiex pereżempju innaqsu l-fond soċjali bija 20 miljun. U l-fond oġġettiv reġjonali soċjali 129 u dak reġjonali 328. U vera għandu raġun is-sur sorjer meta tneħħi biljun xorta l-flejjes ħajkunu iktar oli, għal mod ħajkun iktar oli bħalma kien fl-2010, ma problema idin. Jekk nħarsu lejn l-2010 u l-2009, kien hemm rata ta' sorbiment baxxa ħafna żewġ darbiet inqas mill-perspetti finanzjarji ta' qabel minħabba l-kriżi. U problema hi illi issa illi l-pajjiżi qegħdin jippruvaw jirkopraw dak li tilfu fil-kriżi. Eh, Il-Kunsil qed sejna kollu bċertu riservi u għalhekk il puntawlini ewlieni huwa dan għandna naqblu ma' dan jew le. Dan huwa l-punt ewlieni għaliex il-problema ewlenija hi illi l-pajjiżi naħseb jiena ħajpruvaw iżidu rada ta' sorbiment għal ġdinija sena ir-rabba sena u nofs sena. U issa il pagamenti dik il-differenza bi pagamenti akkumulati u allokamenti akkumulati hija ta' 100 biljun. U din ġifiri hemm Eh, differenza kbira f'dawn il-ħames snin nista' kumulaw. Il-Konsil qed jipprova jnaqqas il-flus. U skont il-Komitat tagħna issa hemm biss mistoqsija waħda serja. Ħanaqblu jekk m'għandniex eh, alternattiva oħra. U ma ma għadin xejn fuq xiex jagħmlu, l-unika informazzjoni l-għatituna i skont l-informazzjoni disponibli aħna qegħdin nipproponu li naqtaw 1.075 biljun euro taħt heading wieħed B. U din ġejna diskutu hawnhekk jidu ngħidu naqblu jew ma naqblux, naqblu ma tnaqqis inqas jew ma naqblu xejn. Iva, grazzi ħafna spjegazzjoni waħda fil-kuntest la kredo kif qal sur Grimani. Irridu nifmu il kummissjoni Ewropea qed proposta bbażati minn tbassir li taw l-Istati Membri u l-Kummissjoni ħafna drabi tnaqqas minn dak li qalu l-Istati Membri. U l-proposta tal-budget li toħroġ mill-Kummissjoni huwa diġà inqas minn mill-tbassir, għalhekk se jek il-kursi l-ħajaqta il-naqqas iż-ziet. il-kursil ħajaqta inqas iżjed Dan ifisser li meta għati ma dak li ppreżentaw l-istati membri qegħdin vera f'ammonti ħafna inqas. U kien għalhekk ir-raġuni għalfejn il-Sur Surjan qed jipproponi li morru lura għal proposta tal-Kummissjoni. Kollim li missek jogħġbok. Il-kwistjoni politika unek diġa qed jiġifieri kif ser nħdu pożizzjoni b'mod ġenerali fil-din il-kriżi ġenerali ekonomika anka fl-istati membri fej għandhom problemi anka ta' tħul fil-budget nazzjonali tagħhom u naħseb li anka fil-parlament irġu ngħidu li jekk l-istati membri qed iħossu illi il-budget tagħhom ma jistax jiġi salvagwardjat hemm anka l-interessi, dawn huma kollha kontribuzzjonijiet li jidu sosnu argument b'saħħtu. Aħna mux faċil naslu għas-soluzzjoni, u dak li għal sur Goldmanis, qed jagħmel referenza l-absorption rate illi titkun ukoll disponibbli f'din il-politika ta' ta' raġuni, ehm, pero da ma jidix li huwa l-kas. Jider illi l-absorption rate hija differenti skont l-istat u skont is-sitwazzjoni u naħseb il-parlament tisiba diffiċli ħafna illi anka aħna nużaw mezzi nċedu mezzi marbuta ma dawn il-mezzi finanzjarji fej uh, jimxu ma' prinċipji illi qed jaslu konklużjoni li aħna dawn il medzi ma sax nagħmlu użu minnhom. Aħna idu najdu illi uh, ser nimxu ma' l-proposta tal-Kommissjoni u ser nżommu magħha sakemm aħna nsibu ir-raġuni għalfejn ma nistax nagħmlu użu minn dawn it-tip ta' mezzi. Dan ġi diskussu kol minna tal-koordinaturi dan il-fat tal-absorption rate eh, li anka mżon ta' rapport dwaru irridu nkunu nafu għalfejn dawn il-flejjes ma jistawx jitqasmu, ma jistawx jiġu moddija. U naħseb illi eh, l-aħjar eh, direzzjoni tkun illi aħna naħdmu fit mal-Kommissjoni naċċettaw ir-raġunijiet tal-Istati membri u naraw daqsxejn xinu ma' raġunijiet li qed iduru ma' dan l-argument kollu. Thank you very much. Grazzi ħafna, l għanet nishtiq nifraħ l-Sur Sorjan għal rapport tijaw. Jena għan nirreferi għal sezzjoni numru 3 proġetti pilota nek fil-kontesta strategija ġdida reġjun ta' Danubju, aħna għadin nappoġġaw il-proġett pilota f'dan ir-reġjun biex bilajn li insaħħu l-identità reġjonali aħna favur ma dak li qed jiġi propost mill-Kummissjoni biex ikun hemm amalgamazzjoni ma' proġett tagħna li nħeġġu l-kooperazzjoni f'dan ir-reġjun ta' Danubju mill-proġett ukoll li qed jagħmel u jressaq is-Sur Surja naħseb dawn iż-żewġ proġetti huma kompatibbli ħafna dan ikun mod tajjeb kif nirbħu daqsxejn żmien u naviċċaw pożizzjoni skonflinċenti fuq bil-kompetizzjoni dan il-kumitat tagħna tilet net aħna naqblu illi għan kif ħajkun li għandhom nżommu l-allokazzjoni ma naqsu l-livell ta' pagamenti u naqblu ħafna mal-Kummissjoni li għandu jkun hemm m'għandux ikun hemm tnaqis fil-livell tal-pagamenti u l-ammont preżenti għandu jiġi eh, jerġa' jiġi kif kien Għalhekk ir-rapporter l-idea ta' rapporter u tiegħek su President huwa xi ħaġa nistaqbel magħha li fl-2011 ma ninsew xuħut ħud mill-pajjiżi għadin jurew sinjali ta' rkupru. ħajkunu wasanna fil-qoċċata ta' rata ta' assorbiment u ħafna mill-proġetti gbar u għoljien palmu ma' l-infrastruttura billi naqsu il-finanzjar jaffetwa u koll il-possibilità li l-proġetti jiġu implementati bisħieħ sal-2013. Sur Robert Mayer. Danke, Frau Vorsitzende. Ja, unterm Grazie ħafna. Għonek diġa konfermajna li eh, il-mezzi li għana rridu nizawum bl-ħajar mod possibli għaliex dawn ma' indefiniti. rridu nevalwaw il-potenzjal ta' ċertu frankar u l-konċett tal-absorption rate. Hemm ħafna raġunijiet eh, mhux fejn noqgħod nispjega kollox din il-kriżi ekonomika li qed jesperjenzaw ir-reġjuni hija fażi fej uh, qed tiġi eh, miġġielda permezz ta' mont ta' programmi ta' sosten. Jrid ikun hemm anke mezzi speċjali sabiex jgħinu sitwazzjonijiet partikolari bħal dawn. Anka l-infiq irid jiġi ġustifikat u għalhekk Hawnhekk tidħol il-politika reġjonali jridu naċċettaw illi bażi regolari ehm, ikun hemm verifikazzjoni għal valur Ewropew illi qed jingħata permezz tax-xogħol li jsir u li naraw illi dawn il-flejs u mod tajjeb. Sabiex il-mezzi ntużaw mod tajjeb. Irridu nikkonsidraw tajb dan it-tip ta' strument u għanna u koll il-ħames strategija li għat naħdmu fuqa illi għanda t-wasanna u koll sabiex konna aktar diskussjonijiet fuq dan tip ta' strumenti u kif nistaw nqasmu l-flus aħjar. Joachim Zeller. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, sowohl der schriftliche als auch der Grazie ħafna rapport uh, orali anka bil-miktub uh, tas-sur Surjan. It-tieni sensazzjoni ta' xaġa li ma tantx nistgħu nikkontroll sitwazzjoni sax nikkontrollawha. Donnu ma nistgħux naraw sitwazzjoni mod ċar. M'għandniex l-ebda sigurtà, ma nafux eżatt fejn qegħdin, naqas minn tal-kunsill dak li diġa il-semma illi hemm il-mezzi illi jridu eh, jiġu użati mod tajjeb. il bira per eżempju, Wieħed mill-kollegi diġa semmiħ dan il-punt mill-Parlament Nazzjonali hemm problemi tal-co-financing fl-istati membri differenti u eh, hemm oħrajn li b'mod ċaret jgħidu li għandhom problema bin-know-how sabiex ikun jistgħu jużaw dawn it-tip ta' strumenti, dawn it-tip ta' mezzi. U dan huwa punt rikorrenti. Dan huwa punt li m'għandux jaħarbinhom minn qudiem għajnejna kif l-istati, reġuni jistaw jużaw l-opportunità permezz ta' dawn il-mezzi sabiex uh, anka jaħdmu aħjar flimkien mal-Kommissjoni sabiex jagħmlu utilizzazzjoni aħjar. Jina nara żewġ aspetti il-suċċess tal-politika ta' koezjoni li kellna sissa rridu nkomplu nimbutaħ l qoddim komplu naħdmu fuq u fl-istess waqt però rrid ikollna il-bażi soda fostom dik finanzjarja sabiex nkunu sa' nkomplu naħdmu għaliex l-istati membri illi eh, għandhom problemi anka eh, bis-sitwazzjoni ekonomika tagħhom ikunu jistgħu jibqgħu attivi mistati membri laqgħu il-ftejjim ta' stabilizzazzjoni finanzjarja u l-Kummissjoni ser toħroġ 60 biljun eh, permezz ta' pakketti li ser tipprovdi. U 50 miljon minna ma nafux minn fejn ġejjin. Naseb li tagħmel ċara anka l-Kommissjoni tina rapport minn fejn ser ġib dawn il-flus. Hemm anka mezzi li mhux qed jintużaw jintużaw tajjeb anka fil-fondi strutturali pereżempju, rridu naraw ma dawn l-argumenti u rridu verament, jekk rridu verament nimxu ma dan il-ftejim ta' stabilizzazzjoni, rridu nħu l-obligi tagħna jista' jkollna diskussjoni teoretika fuq il-ġejjini tal-politika ta' koeżjoni. Però ma nistgħux niksbu wis jekk aħna ma nkunux nafu fil-lat materjali u finanzjali kif ser titħaddem din il-ħaġa kollha u jekk iridu napplikaw, iridu kon għal-mezzi ta' implementazzjoni. Din hija diskussjoni li għandha titwetta naf li wasanna għal bidu tal-btajl tas-sajf, però f'Settembru verament irridu nikkonċentraw fuq dan il-punt, nagħmlu din id-diskussjoni flimkien anke mal-Kummissjoni sabiex insibu tweġibiet anke illi qed u hawnhekk f'din il-Kamra u nevitaw situazzjonijiet fej aħna ma nkunux nistgħu nimxu u nagħmlu ktar progress. Grazzi għak xiktar kellima. Nistandur fuq Lazlo Surjana dal bohra biex wieġeb. Grazzi ħafna ziz kollegi, grazzi tal-kommenti tagħkom u l-pariri. Nasab kienet diskussjoni interessanti ħafna Mela, l-għanet il-kollega manis. Ma nistax nifhem jekk it-traduzzjoni kienet tajba dejjem inti għad. Għat li għat kontradixxi, ma mbagħad wara għat eżattament li għat jien, għalhekk miex qed nara fejn il-kontradizzjoni. Din hija l-iktar ħaġa importanti. Inti qed ċar illi dan il-kumitat huwa l-kumitat tar-riżvilupp razzjonali u jekk dan jiddeċidi li jipprova jiddefendi Għannum ġew prezentati mill kommissjoni Ewropea matul l-aħħar negozjati mal-Kunsill jew le. U jekk fimt tajjeb il-kollegi illi qed semmaw leħenhom issa, ma pjuttost qed jaqblu illi għana nippruvaw niddefendu għadin. Din hija l-pożizzjoni tar-rapporter ukoll ġifieri tiegħi. Jiena kont qed nitkellem fuq il-possibilità li xi darba nitpiċċaw nitilfu xi ħaġa. U hemm raġunijiet tajba wkoll kien hemm minnkom illi semmew għalfejn ħankunu qegħdin nitilfu ammont partikolari Immissa jrid ikollna ehm, tattika adattata u din raġuni f'Settembru nittama illi il-maġġoranza ta' dan il-kumitat ħajkun qed jivvota favur dan l-approċċ kif inti qed stess inti stess, Sinjura President, li ġuwa ġustifikat nid-defendu l-pjan tal-Kommissjoni għaliex huwa ċar li l-implementazzjoni qiegħda tiżdied. Huwa ċar ukoll li fl-aħħar snin minħabba l-appropriazzjonijiet ta' ħlas il-programmi bġew il-pagamenti jaslu aktar l qoddim u dan il-perjodu 11-12 huwa għal perjodu fejn inżidu l-pagamenti tnaqis issa huwa biss pass tattiku min-naħa tal-Kunsill u fl ħanet net naħseb nkunu maqudin ukoll l-politika ta' koezjoni il-politika tal-iżvilupp reġjonali mhuwiex parti minn problema ma' parti mis-soluzzjoni. Din hija għodda importanti li permezz tagħha nistgħu ntejbu sitwazzjoni ekonomika tal-Istati Membri. Għalhekk mux innaqsu rridu imma nżigdu. Dan ikun il-pass it-tajjeb il-qoddim. Anke minħabba l-limitazzjonijiet, ovvjament, żidiet kbar huma mhumiex possibbli. Fuq il-proġett pilota issa, il-Kummissjoni proponi dak li għadha kif qed inti ċoħem mill inqas hemm tliet proposti wieħed tas surdoġ waħda tiegħi waħda minn tiegħek u ma raġonevoli biex naqdu għan fl-imkien, mish ħan diskutu din il-ħagġa niprofaw nsibu soluzzjoni tajba. Unettama li jena xilna jkonna proġett pilota tajba tajjeb. Nittama li konċara kullħat hawnhekk din l-istadju. Din il-politika mikroreġjonali ma tfissirx iżjed flus. Hemm kooperazzjoni hemm tejba bejn ir-reġjuni ma' proġett pilota u ifisser iżjed flus u biex nużaw il fles għal-fondi reġjonali u kota koezjoni. Fil-rigward għal patt ta' stabilità, jew seħullu li tridu dan il- l-odda ta' 60 biljun dawu biex flus. Mhux flus Ewropej, illi jiġi miġbur minn sorsi differenti u mpoġġuh f'offa waħda, f'borza waħda. Dan huwa problema. Għaxan ngħidu qatt ma jintuża. Mhux biżejjed li ngħidu qatt ma jintuża, rridu nkunu lesti biex jekk ikun hemm bżonn nkunu nafu kif nistgħu nużaw jekk ikun hemm bżonn. Jekk stat membru ħajġi appoġġat permezz ta' din u mejjuma ħabda l-mekkaniżmu ġdid, naħimur fis-suq Ewropew ħajx il-flus minn fuq is-suq brata baxxa ta' interess. U juri fiduċa fi Kommissjoni bħal Unjoni Ewropea li ġdinija aqwa mill fiduċa li hemm fil-pajjiż ikkonċernat. U għalhekk il-Kummissjoni fis ikolla self aktar favorevoli minn eh, l-Istat membru. Dal-flus jgħaddi għant l-Istat membru ma jkunux il-flejes tagħna mill-politika ta' koezjoni li jmorru. Sistema hija komplikata u ma nafx jekk jiena stess fimx id-dettalji kollha ma dan huwa ċar. L-ebda ċentezmu mill-fond ta' Koezjoni u mill-fond ta' żvilupp reġjonali ma ħajintuża għal dan l-istrument ġdid. Kontentu ukoll li kien hemm insemmija din il-ħaġa x'hemm ħafna nuqqas ta' Aħna kollha konna xxukjati u maħsuda meta smajna li sibiljuna huma in-nofs ta' budget ta' sena tal-Unjoni Ewropea, ma dik hija ħaġa oħra. Grazzi ħafna kollegi tal kommenti tagħkom. U nittama li niġbor flimkien l-emendi bil-pariri kollu tagħkom u b'dan il-mod dan il-kumitat ikun jista' jippreżenta opinjoni tajba. Lil kobu u nittamaw li nilħu l-oġġettivi tagħna, grazzi. Grazzi ħafna għadna s-Sinjura Kallenbeħel u kwaċ taqattajt kemtejn. Grazzi ħafna li rapporter. Jina xtaqt uh, napoġġa dak li għadha kif qed il-xewqa tiegħi illi aħna flimkien bħala Komitat tal-Iżvilupp Raġjonal qabel il-waqfa s-sajf natu senjal ċar l-istati membri tagħna fej jitħol li finanzjar għal-ġejjini. Naħseb il-punti l-oħra ser jkun endi dwarhom, però naħseb li Ma niqas dan il-qafas tal-lum għanna nsaħħu il-messagġ tagħna illi ser nużaw dawn ix xare li ġejjin sabiex e, nuru li e, musser kunem hemm possibilità ta' żvilupp ulterjuri għal reġjuni jekk musser kunem hemm għajnuna finanzjara li ġdanu huma l-motur li eh, jistaw jgħinu anka l-reġuni eh, differenti. Jekk aħna ninħu l ta' l 2020 aħna ma rridux imorru lura mill-mezzi finanzjari li għanna disponibli. naħseb illi u importanti li anka il-parlament, specialment permezz dan il-komitat jagħti messaġġ ċara valja sitwazzjoni forsi mhijiex daqshekk waħda ċara kif aħna nixtiequ illi ir-reġuni jibqgħu tema importanti għall-Ewropa. Sawa ġifiri sajdu niddeċidu għall iskadenza għall-emendi għax dak li ma qalx lażlu għalli aħna ma fussin ħafna bl-aġenda ta' proċedura budġetarji bħas-soltu ma tantxanna żmien għalhekk e, l skadenza hija 26 ta' Lulju. U nixtieq infakkarkom li intu tkun qegħdin tivvotaw fis-6 ta' Settembru. U forsi Laszlo jse korraġinik kfim tħazina na għankun għadin nivvotaw l-emendi tagħkom għal-rapport tijaw. Ma għankun u qegħdin għadin deċiżjoni fuq il-proġetti pilota, għalek importanti ħafna li il-koordinaturi jihdu l-sfida ta' dan il-proġett pilota u jkellmu l surjan u kollu li li ħalin kuna nistaw nieħdu deċiżjoni f'Settembru fuq il-proġetti pilota. Mbagħad ħaġa għandu ta' proġetti pilota. Ejdu nifmu wkoll li dan huwa pis addizzjonali li jispoġġa fuq il-Kummissjoni Ewropea meta jittieħdu deċiżjonijiet li ħajsiru proġetti pilota u aħna naraw biss il-finanzi għal proġett as-saċ Il-Komissjoni m'għandix fejn tmexxi l-proġetti għalina u għalhekk l-implementazzjoni tfalli għalhekk nixtieq niġbilkom l-attenzjoni meta kun għadin niġġidu fuq il-proġetti. nikonsidraw nikkonsidraw ukoll jekk napoġġawx il-kapaċità ta' kommissjoni biex tkun tista' tmexxi dawn il-proġetti kellna pereżempju każ tal-istrateġija tal-Baħar Baltiku fejn il-Parlament ukoll kien ħaseb illi ħajkun hemm 20 biljun euro li ħajmorru għal tiġi reġjak biex ikunu jistgħu jikkoordinaw. U flok dan appoġġa bħala azzjoni esterna għala parti mill-budget u mar biex jappoġġa l-ġirin tagħna jekk niftakar sew għalhekk idu noqogħdu attenti wkoll għall-istruttura tal-fondi. Dan huwa l-aħħar punt ta' sostanza fuq l-aġenda tagħna l-iskadenza mela kif qedtilkom is-26 ta' Lulju f'nofsinhar. Ġifiri, zommu ma dik id-data il għali messija 2-6 ta' settembru għatana. fis seba ta' flasġija veru jew zbal hija fis-seba ta' filgħaxija fi Strasburgu bejn is seba u 8 u nofs ta' filgħaxija fis sitta ta' Settembru. Kjoġbok, Signora Delli. Grazzi, Signor President, jina nishtiq nkun naf. Jekk f'Settembru u xħal konna xi tip ta' Post valutazzjoni ta' programm urbana li xekat nifem sew b'deġi reġu kien qabel dwar dan u forsi jista' konna xi tip ta' smih maħom. Grazzi minn qabel għall-informazzjoni. Ma nafx intik sweġiba konkreta l issa però nassigurak li wara s-sajf ħankunu għadin nifukaw iżjed fuq id-dimensjoni urbana ħajkonna u kol smiħ fuq apposta fuq dan il-qasam u ħanitkellmu kol ma' kummissjoni. U l-istess ħaġa totta tal-budget u kollox kiena minn semma illi ma nafux bizzejed dwar dan u forsi nistgħu nitkellmu wkoll ma' kummissjoni biex nkunu nafu eżattament fiex qegħdin fuq l-implementazzjoni tal-politika u l-aspetti finanzjarji kollha tagħha. Għalek nishtiq nirringrazzjakom għaslanna fl-aħħar tal-laqa. Jekk m'hemmx punti li tridu tqajmu jiena nixtieqilkom l-ewwel nett ix-xogħol fuq l-emendi issa importanti ħafna fil-ġravet li jmiss. Pero nawguralkom ukoll vaganzi eh, sbieħ ħafna nil-taqa niltaqgħu f'Settembru grazzi ħafna u koll l-interpreti kollha li kienu maħna l-lum għall-laqa tal-lum u nishtiqilkom u koll il-vakanzi zbih.